Yes, okay. Good. Uh, well, good afternoon, everybody. Uh, welcome to the uh, final session. Merba fl-aħħar sessjoni. Allum. Issa sarikonna l-ewwel prezentazzjoni ta' studju li kommissjonajna fuq l access għal kontijiet bażiċi taħlas U għanna rapporter sinjura Gebhardt li kienet involuta fil-Komissjonar tal-Istudju kif ukoll eh, punti oħrajn mbagħad se ngħaddu għal smiħ fuq l-aċċess universali għal kontijiet taħlas bażiku ħa nibdew fl-erba' u ħajkonna kellim oħrajn ħan introduċi aktar tard. because I just... Um... Nadu għal-prezentazzjoni fuq il-rapport, rrit nsib eżatt eh, fejn eh, fil-karti tijaj. Eh. Għalek, aħna ferm kontenti li għanna s-sur Patrice Muller għawnek maħna li huwa imsiħab u jaħdem fil-Departiment tal- fil- fil-Università f'Londra u kemm il-darba stidinnieħ għandkom il-kopji fil-dossier stakom u hemm kopji ukoll tal-slides. Għalhekk Rapporter, inti għamilt xi kummenti ta' introduzzjoni, tixtieq tagħmel xi kummenti qabel ma nisimgħu mill-mistieden tagħna. Iva, grazzi, grazzi L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjak, eh, President, eh, mhux eh, nidħol f'wiż dettali, nixtieq li l-ewwel nisimgħu l-informazzjoni dwar l-istudju. Nixtieq jiena ngħidilkom li din il-kwistjoni ilha fuq l-aġenda tagħna kulħadd konxju dar il-problemi involuti Eh, dawn importanti għal ċittadini għalhekk vera rridu ndirizzawhom bħala l-Parlament Ewropew aħna konna vera kontenti meta l-Kummissjoni fil-programm tagħha għal 2011 għalet li eh, se taħdem fuq l-aspet leġislattiv sabiex tindirizza l-problemi relevanti. Għalek, sfortunatament bqajna naqra disappuntati meta kull marċivejna komunikazzjoni u mbagħad il-Kummissjoni għalfirtilna li forsi fil-futur jista' jkollna xi azzjoni leġislattiva negattiv. Imma ovvjament dan mhux xira għax hemm nies li qed eh, jiġu effettwati xi 30 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea u aħna qed nitkellmu dwar tipi differenti ta' gruppi ta' nies għandek l-istudenti, għandek eh, pereżempju l-istudenti li jagħmlu programm Erasmus, dawn jinsabu fi pajjiż barrani qed jistudjaw mbagħad hekk f'daqqa waħda jirrealizzaw li ma jistgħux jikru appartament għax mandomx kont bankarju, ma jistawx jiftħu kont bankarju għax mandomx għadhom għat indirizz. Mbagħad għandek dawk li qed jaftu wiċċhom ma' diffikultajiet finanzjarji, forsi kellhom x'idejn fil-passat, u mbagħad dawn jiddekaraw ruhom bħala falluti, bankorotti, imma jiġu imċaħda mid-drittijiet tagħhom. Imma inti ma tistax, ma tistax taħdem jekk inti m'għandekx eh, kont bankarju eh, l-salari jistaw jitpoġġaw għaw l-emmek tista tuża l-kont sabiex tħallas il-kont tal-elettriku u ħafna affarijiet oħra għalhekk għandna nindirizzaw dan il-punt fil-kumitat tagħna deċidejna li aħna se noħarġu bir-rapport ta' inizjattiva propja ħalli bekk il-Kummissjoni tkun tista' mm, tagħmel xi ħaġa ġifieri sabiex impaġġu pressjoni fuq il-Kummissjoni u dwar il-weda fuq eh, l-2011 eh, din mhux ħassir realtà ma forsi ħassir jew di ma saritx realtà ma forsi ħassir realtà fl-2012 għalek eh, jena vera ħerqana li nisma dak li eh, ħanisimaw fuq dan l-istudju u ħerqana li nisma diskussjoni ma l-esperti biex nara kif ħa nivvutaw fuq il-kustjoni kif nistaw naraw kif iċ-ċittadini jistaw jaqdu d-drinjiet kollha. Well, thank you very much, uh, Evelyn, for... Grazie ħafna idet tal-li Eh, dan il ix-xogħol mod enerġetiku nilqa' kwessur PLA Deputy Head of Units fil-Digimarkt u Patrice Muller U managing partner tal- eh, London Economics u kol kellu esperienza twila f'dan il-qasam. Inkluż ukoll xogħol fir-Renju Unit fuq avviżorizen fuq dejn għal Uh, Money Advice Services. U għandu anka esperienzi twal fl-access uh, fl-dawn l-osma. Un totalmenti għal-ċittadini. Sur Muller, nistednek ta' t-prezenta l-studio, għanna l-slides fuq il-screens, kull minn t fuq l-internet, naħseb li għaw ħafna nisa t-seguna Il-slides ikunu disponibli fuq sit elettroniku tagħna aktar il-qoddim. Jekk jogħġbok. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, Sur President, u grazzi li rapporter għal lingwaġġ ta' introduzzjoni. Li ħan nippreżenta llum huwa stampa ġenerali tal-istudju. Musa nidħol fid-dettalji kollha li hemm ħafna dejta speċjalment lejl aħħar u naħlu is-sin fuqha. U forsi li rekomandaw l-partit interessati sabiex analizzaw din id-dejta meta naslu għal punti speċifiċi. terms of the presentation today, il-prezentazzjoni tal-lum għan għan istabilixi il-miri, nipprezenta fatti bażiċi, nitkellem dwar rekomandazzjoni tal-kom tal-lisi għal dak nxal sa' servizzi bażiċi taħlasijiet, jew kontijiet bażiċi taħlas, un niddiskutu x'għandha tkun in-natura ta' dawn is-servizzi u xinu mal benefiċċji Finalment, nikkonkludu bir-rekomandazzjonijiet. So the objectives. Mela, għal dak xaqsa minn miri U għafat marru fil il-ġurnata li għacċess għal servizzi bankarji huwa essenzjali fis soċjetà moderna semmew ħlasijiet ta' salarji f'kuntijiet tal-bank, aċċess għall e-commerce, għal benefiċċji ta' welfare f'ħafna pajjiżi li jitolbu xi ktib ta' kont tal-bank. Dan hu minħabba l-fatt li soċjetà edha anqas tiddependi fuq il-karta biex ngħidu hekk u mezzi tradizzjonali taħlas issa qed jiġżos it-tweeting minn uh, modi iktar elettroniċi fejn persuna tħallas permezz tal-internet, però biex wieħed jagħmel dan wieħed irid il-faċilità li hemm bżonn ovvjament. Fil-preżent fl-Unjoni Ewropea għanna madwar 30 miljun persuna li għandhom aktar minn 18 sena m'għandhom xaċċess għal kont tal-bank. Qed nitkellmu fuq figura illi sorprendentement hija li ħafna u li tqajjem punti għandhom xaqsmu ma' konsumatur dal-persuni ma jistax jipparteċipaw b'mod sħiħ fis-soċjetà moderna. Għal daqstant il-miri ta' dan l-istudju li l-għonet niprovdu stampa ġenerali ta' xini is-sitwazzjoni l-om il-ġurnata fl-Istati membri dwar l-aċċess għal servizzi bankarji bażiċi. Imbagħad ser nitkellem dwar il-benefiċċji li qed nistennew minn natura tal-kontijiet bażiċi dawn huma il-miri ta' dan l-istudju hemm ukoll it-telet mira mhux nitħattaw fuq allum però nsibuha fid-dokument jiġifieri nipprovdu informazzjoni fuq miżati marbuta ma' kontijiet tal-bank u sabiex wieħed ikun jistemmel trasferimenti fil-qasam ta' sipa. U b'riżultat ta' dan ir-rekwiżit ġbarna data fl-istati membri kollha fost il-banek kollha u għanna informazzjoni fuq livell bankarju. Jekk hawn minnu interessat eh, ikkonsultaw l-annes relevanti u taraw kif l-affarijiet jiżvolġu dan qasam. What is the state of play? Mela, is-situazzjoni preżenti x'inhi għal dak għandu x'jaqsam il-servizzi bankarji u kemm huma disponibbli dawn is-servizzi fil-fatt. Fl-Unjoni Ewropea l-affarijiet ivarjaw mhux ħażin fit-12 stat membru. Għandna xi tip ta' rekwiżit in nipprovdu xi tip ta' kont hawnhekk għandna lista ta' pajjiżi u se nitlu fid-dettall fuq kif ir-rekwiżit jinċabat eh, mal-bank u f-15 stat membru mandek lebda eh, dispozizjoniet legali marbuta ma eh, kontu kif jiġi provdu dal-kont. Eġifiri, huwa fil-minoranza tal-istati membri fejn persuna da dritt tal-kont tal-bank, il-maġġoranza tal-istati membri da dritt ma jeżistix intużaw mezzi differenti sabiex eh, jiġi provdu dan id-dritt fl-umru ta' pajizi għaddew liġijiet jew reglamentazzjoniet mill-gvernijiet f'pajjiżi oħrajn kellna kodiċi volontarju implementat u fil-każijiet kollha provdew xi tip ta' aċċess għal kont tal-bank bażiku, imma tip ta' aċċess għal servizzi ivarja minn pajjiż għal ieħor. Per eżempju, fi Franza, l-Belġu, l-Finlandja u Danimarka għandek aċċenz għal kontijiet bażiċi illi jgħinuk eh, teżerċita eh, l-affarijiet li wieħed jeżerċita normalment bħala konsumatur. Fl-Svezja għandek dritt tal eh, kont komuni però ma jpermetilek l elettroniċi. Irġifiri jekk trid teżerċita e-commerce permezz tal-konti jak dan mhuwiex fattibli ħafna drabi. Fl-Olanda id-dritt kien innegozjat bejn il-banek u l-awtoritajiet u għal daqstant qed nitkellem hawnhekk bej taħlita bej leġiżlazzjoni u rida volontarja. Pajz oħrajn għandek kodiċi volontarji u qed nitkellem hawnhekk fuq il-Ġermanja, l-Irlanda, l u l-Slovenja. Illi jippermettu wieħed jiftaħ kont eh, ġala darba tippreżenta indirizz u identità tista' tkun ħaġa diffiċli meta wieħed ikun ċaqlu minn pajjiż għal ieħor u permett ukoll wieħed irid ikun konformi mar-regoli kontra l-ħasil tal-flus. Fil-Renju Unit il-kodiċi jinkludi kontijiet ta' bank speċjali għal dawk li m'għandhomx aċċess għal kont tal-bank regolari. Fl-Italja il-kodiċi jistipula l-ħlasijiet ta' kont ta' ħlas. L-affarijiet jidru ċari, għandek id-dritt tista' tmur il-bank u tiftaħ kont, però l-affarijiet ma' aktar komplikati minn hekk. Jekk nieħdu l-eżempju ta' Franza, għandak id-dritt tal-kont tal-bank, imma meta tmur il-bank, dan il-bank jista' eh, jieċħat id-dritt tiegħek li tiftaħ il-kont u jekk jgħamil dan jibbat l-informazzjoni l bank Ċentrali, l-Bank Ċentrali mbagħad tal-Bank de France irid isiblek bank illi jisteftaħ l kont. Il-proċess mhuwiex tanċar ċar bħal meta tippreżenta l kart li hemm u taqbad tiftaħ kont, anzi ċertu każijiet l-ostakli huma kbar partikolarment meta tiqis illi jekk ma jkollux kont tal-bank jaffettwa ċittadini li qed jiċċaqlu minn pajsa liħor fl-Ewropa. Persuni esklużi finanzjarjament qed jipprovdu qed jiffaċċaw ostakli kbar qabel ma jiksbu u jiftu kont il-bank. Għanna t il pajjiż li jipprovdu xi tip ta' aġevolazzjoni. Però ħafna drabi dawn u koll qed u komplikazzjonijiet eh, komplikati. tarfri fi waxra għamel stajriċ fejn staqsa l parteċipanti sabiex jindikaw jekk sa jisibux diffiċli li kollha aċċess għal kont bankarju bażiku. Il-mistoqsija i sabux diffiċli mhux sabux impossibbli għal daqsant hemm naqra differenza. U interessanti tara li għandek eh, firxa wisa fl-Europa fejn minnaħa għandek 39% tal-parteċipanti fil-Rumanija li qalu li sabuha diffiċli u minnaħa l-oħra għandek 5% jew inqas f'pajjiżi bħal Finlandja u l-Olanda fejn il-parteċipanti qalu mod ieħor. Għal daqsant il-mistoqsija toħroġ weħeda. Hemm fatturi illi minn perspettiva politika għandhom jiġu indirizzati sabiex l-affarijiet jiġu faċilitati għal dak ta' maċċezz għal servizzi bankarji f'dawn l-Istati membri? ħafna mill-Istati membri fejn individwi jsibu għad diffiċli jkollhom aċċess għal eh, kont bankarju m'għandhomx rabta bejnietum se kien korrelazzjoni ma' diffiċli tajt kemmi diffiċli korrelazzjoni. So the EC uh, put forward a recommendation. Nisiris et rekomandazzjoni sabiex tippreżenta il-falliment tassu għaliex huwa falliment sinifikattiv u l-prinċipju wara rekomandazzjoni li l-konsumaturi kollha li huma residenti legali fi dan l-Unjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea mhux ta' pajjiż partikolari ta' jiftħu kont u jużaw kont bankarju bażiku f'kull stat membru jekk mhux ġa għandhom kont dan il-pajjiż. Ovvjament dokumentazzjoni normali u prova ta' identifikazzjoni eċetera eċetera inhom jiġu provduti u x'inhu ma' żewġ miri wara prinċipju kwiesa. Minnaħa qed nindirizzaw kwistjonijiet ta' inklużjoni finanzjarja, jiġifieri dimensjoni soċjali, u minħa l-oħra għandna aspett tas-suq waħdini li ġa issemma l żavi pajjiżi ċittadini qed jimxu minn pajjiż għal ieħor u li jistgħu sewa diffiċli. Dan huwa aspett ta' suq uniku u għandna anke l-aspett ta' e-commerce. Hija rekomandazzjoni għal daqstant l-Istati membri għandhom ħafna flessibilità fuq kif jadirxu ruħom għall rekomandazzjoni l-unka kondizjoni li l-kont tal-bank bażiku għandu jena tabxejn jew bi prezz raġonevoli jista' jkun hemm xi ambigwità u differenzi fuq dan l-aspett fis-sistemi bankari differenti. Fl-istess ħin, l-Istati membri għandhom obbligu illi eh, għajmu għarfien dwar il-kontijiet bankarji bażiċi u kontijiet bażiċi taħlas. Din hija rakkomandazzjoni biss u kemm tkun din effettiva dan jiddependi fuq kif l-Istati membri E, si adottaw l-affarijiet għaliex m'hemmx infurzar, m'hemm l-ebda Eh, pieni, garantiti kontra ksur ta' regoli u għatajp li kollok rekomendazzjoni, iva kif nistaw naraw ktar u dim jista' utli li għet jgħajt jekk rekomendazzjoni tfalli, jekk ma naraw li għet jġri xej sejġri wara. Għax il-kwistjoni ħatibqa kif hija kwistjoni li timmina il-tessut soċjali, hija ħaġa li edha xekkel anka il-suq uniku what should the basic bank account provide? What's the Xandu jiprovdi il-kont bażiku, li ma servizzi għandu jiprovdi? Sabiex wieħed identifika li ma servizzi nitkellmu dwarhom hawnhekk xtaqtna l-ludi għal eh, dak li għalu parti interessati, organizzazzjoni differenti, hemm konsens fostom, mhux konsens 100%, pero konsens qawwi li kont bażiku għandu inkludi karatteristi speċifiċi għandu jippermetti individu sabiex jiftaħ jopera u jala kont. Għandu jippermetti li l-flus jitpoġġew u anka jinġibdu minn kont. Fili persona titfa flus jew eh, tiġbed flus u ukoll iktar importanti minn hekk għandhom ikun hemm transazzjonijiet ta' ħlas permezz ta' dibdiriet trasferiment permezz taħlas jew trasferimenti ta' kreditu l-aħħar aspett huwa importanti ħafna li xekk wieħed ipoġġi flus fil-kont imma ma jistax li fjiġbet kontanti il partipazzjoni tiegħek is-soċjetà tkun limitata trid aċċess xi tip ta' trasferiment barra mill-kont għal ġo kont tal-bank ieħor. Illi ma jinvolvix ċek jew ma jinvolvix trasferiment ta' kontanti Iktar importanti minnek, il-servizzi ta' dan il-servizz bazziku eh, mandux ikun marbut ma' xi prodotti oħrajn pal assigurazzjoni ecc. ecc. Finalment, biex nindirizzaw tħassib dwar persuni finanzjarament vulnerabli li jistaw kolom diffikultajiet akbar sabiex immaniġġaw il-kont tagħhom. Hemm konsens dwar dan l-aspett fost il-partit interessati li m'għandux x'ikun hemm faċilitajiet ta' overdraft f'kontijiet bħal dawn. Hemm konsens, però hemm ċertu partit interessati li qed jitkellmu favur li nipprovdu xi tip ta' overdraft limitat sabiex nimmin nimizzaw spejjes meta jkunem zbalji ġenwini u persuna tispiċċa taqbes il-limitu u tispiċċa overdraft. Now the EC recommendation is Il-rekomandazzjoni hija konsistenti mal kont eh, bankarju bażiku għaliex skont ir-rekomandazzjoni jkun implementata bisih mill-Istati membri il-kont bażiku jipprovdi servizz servizzi marbuta mal-ftuħ, mal-ġestjoni u l-eluq ta' kont fej per il-flus kun jistaw jitpoġaw fil-kont, jistaw jiġu eh, miġmuda mill-kont u jistaw kunem kol trasferimenti. Il-tip ta' trasferimenti eh, u waspet miftuħ, għet jista' jkun direct debit, jista' jkun permezz ta' użu ta' cards, ġala darba ma jkun hemm l-ebda kreditu marbut mal-cards, jew l-eżekuzzjoni ta' tranzazzjoni ma taqbiss kemm hemm flus fil-kont jekk tħares lejn xe tressa rekomendazzjoni u qed jista' jara li l-affarijiet ma konsistenti ħafna ma dak li qed jirrikmandaw l-ispeċjalisti għal dak li xaqsam mill-kontijiet bankarji bażiċi. U stant minn dan l-aspett hawnhekk għandna pass importanti l-qoddim. Now, what are the benefits? X'inhuma l-benefiċċji? Ovvjament, eh, għanna xie spajis pero b'xnum għal benefiċi li għennet. Għem benefiċi għal individwi eh, esklużi finanzjarjament, għal individwi li qed jaqsmu l-frontieri fl-Unjoni Ewropea, hemm benefiċċji għal kummerċ transkonfinali fl-e-commerce, u batem hemm anke benefiċċji soċjali wiesa' tajjeb illi nitkellmu fuq dal-benefiċċju partikolari b'kategorija b'kategorija li xi kultant ninjoraw ċertu ċertu aspetti meta wet anke ħares problemi li jiffaċċjaw in bankiet individwali, anzi individwi u persuni li m'għandhomx kont il-bank jisibu ruħom f'diffikultà sabiex jisibu xogħol ukoll diffiċ anke tikri proprjetà lix Is-soltu l-lum il-ġurnata ikun hemm trasferiment ta' kreditu madux ikun hemm ħlas permezz ta' ċekk huwa diffiċli illi anka tirċevi benefiċċji soċjali għaliex benefiċċji soċjali il-lum aktar minn qatt qabel jintbatu direttament f'kont il-bank, m'għadhomx jintbatu permezz ta' ċekk jew permezz tal-posta. Meta jkollok aċċess għal eh, kont ħlas, ma jkollokx intermedjarji, jekk ma jkollokx kont tista' tersaq lej Union Express jew mezzi oħrajn, pero għet irtħallas biex juża dawn is-servizzi. Qed nitkellmu hawnhekk taxxa minħabba li m'għandekx mezzi biex ngħidu hekk. Għandek aċċess għal diskont fuq eh, l-asit elettroniċi f'ċertu pajjiżi jekk tħallas direct debit jew standard order ikollok skont illi ma jkollokx jekk ikollok ma jkollokx jekk ikollok kont għall banka jekk ikollok aċċess aktar malajra l-fondi, no finalment għanna aktar sigurta għaliex tiddependi għan għasok tranzazzjoniet fi flus kontanti. U għal daqstant kun iktar imħares kontra ser di kwestjoni tal ħafna pajjiżi fejn persuni ikollhom iġorru ammont kbir ta' flus fuqhom. Aċċess għall-internet huwa wkoll importanti kif għandna fl-istudju fuq l-aġir fost il-konsumaturi fl-ambjent digitali, aċċess għall-internet jippermettilek li kollok aċċess l-istess stess prodotti u servizzi mod aktar frekwenti bil-prezz aktar baxx għal darboħra jekk m'għandekx aċċess għall-internet tħallas taxxa fuq noqqas ta' mezzi fuq faqar. Umba hemm aspetti li għandhom xaqsmu ma' fatturi psikoloġiċi, meta jkollok kont il-bank num ta' studji juru illi wieħed iħossu anqas esklus soċjetà. Dawn huma il-benefiċċji u hemm oħrajn ukoll. Jekk ngħaddu għall-slajd li jmiss nistgħu nitkellmu fuq il-benefiċċji għal, -benefici għal individwi illi jċaqlu ħafna minn pajsa għal-liħor. Fil-prezent, huwa diffiċli, jew ħafna każijiet huwa diffiċli tiftaħ kont il-bank nġara darba tkun iċċaqas minn pajsa liħor Tajjeb nifmu. Illi għetnis kam fuq problem differenti. Għandek l-aspett ta' domanda servizzi bankari il konsultari mobli faċċjaw problemi minnaħa tal-provista fejn l-intermedjari li joffru kontin tal-bank joħol u problemi għall-individwi. Mux l-individwi għandhom problema. Nafu illi konsumaturi mobli f'ħafna każijiet jiffaċċjaw problemi għal dak l-ġos xaqsam Eh, meta jiġu biex jiprovdu l-identità tagħhom. Ah, ċertu pajjiżi jiġu mitluba dokumenti eh, mhux tas-soldu biex ngħidu hekk. Jew jista' jkun hemm anke problemi meta persuna ġej minn pajjiż li ma eh, m'għandix ID cards. Numru ta' każijiet urew li rekwiżiti legali marbuta ma' frodi u ħasil ta' flus ħafna drabi jiġu interpretati b'tali mod maniera illi huma restrittivi wis u bażikament jalqu l-aċċess għal kont tal-bank għal persuni li qed jitċaqalqu minn eh, pajis liħor. dan l-aktar jintuża meta l-konsumatur ikun qed iġor fuq spaltu ċertu aspettattivi meta persuna ma nkollix wis tipprovdi lil bank dawn il-fatturi jiġu użati sabiex persuna ma titħallix tiftaħ kont. Studju tal-11 tal-Eurobarometer talab li l-ċittadini sabiex jidentifikaw fatturi fis-soq intern marbuta ma' ftuħ ta' kont tal-bank fejn ħafna qalu illi ftuħ ta' kont il-bank huwa mhux tant faċli meta wieħed jipprovi ftaħ kont pajjiż li mhux tiegħu. Kontiet tal-bank minn min ċittadini mobli ifisser tisħiħ tas suq intern e-commerce L-aħħar stħarriċ mill-Eurostat fuq il-konsumatur jew li 12% ta' dawk li ma jużawx l-internet sabiex jixtru prodotti u servizzi online fit 12 xar qabel il-sarriċ preċedenti għallu li ma jixtrux affarijiet fuq l-internet minħabba mli mandomx eh, karta biex ħalsu bija. Hemm ħafna ġuni tal-fejn eh, dan huwa l-każ u għet mill-fatturi u għannu għasta ċess għal eh, cards bħal dawn, il-disponibilità ta' cards ta' ħlas u trasferimenti li ċrita flus huma importanti sabiex insaħħu l-e-commerce u kolla li xiprovdu ħarsin għal konsumatur u kredibilità. Għalfej l-e-commerce importanti nitkellmu fuq e-commerce bħala mod kif ikon ċess aħjar għal servizzi prodotti per prezzar ħas imma għal mod ukoll kif individwi xaktar xinvolvu l-ħom aktar f'xiri transkonfinali. Għandek ħafna xiri transkonfinali fuq il-frontiera ma li l-in minnem trid tidħol fil-qasam tal-e-commerce biex tidħol eh, fil-qasam tal-xiri eh, transkonfinali. Il-noqqas taċċez bankarju ħajkompli anka ixekkel eh, dan, eh, dan l-aspett, dan it-tip ta' kummerċ. Għalda santam ħafna benefiċċji marbuta ma' aktar ċittadini li għandhom kontijiet il-bank. ċinu ma' t tagħna? Aħna naħsbu li l-karatteristiċi tal-kont bankarju bażiku li nsibu rekomandazzjoni tal-eċe huma konsistenti ma' kif għandu jkun kont bażiku u servizzi marbuta miegħu. Jekk ir-rekomendazzjoni tkun implementata u l-istati membri kollha jimxu qudiem f'dan aspett, dan allura kien hemm benefiċċji kbar għal persuni illi m'għandhomx kont il-banku anka għal individwi illi eh, jċaqlu ħafna minn pajjiż għal ieħor. Ir-rakkomandazzjoni però tista' ma twassalx għal tibdil fuq livell ta' stat membru minħabba nuqqas ta' obbligazzjoni u dan huwa periklu. Ikun li li da' sena sentej oħra nieħdu nota ta' situazzjoni u naraw l-affarijiet inbidlu xewle. Jekk l-affarijiet li ridna tassew sarux realtà. U jekk ma jkunx hemm progress jew progress żgħir u naraw li n-numru ta' persuni li m'għandhomx konti banka doli, mela allura dan il-każ għandna nintroduċu direttiva sabiex nizguraw li liġijiet jiġi adottavi. Ma kollu, minħabba li s-sistemi bankarji ivarjaw mhux ħażin fl-Ewropa, l-organizzazzjoni għandha tinkludi armonizzazzjoni minima u timponi obbligu sabiex servizz dawn ġi provduti u l-implementazzjoni ta' kif is-servizz se tiġi provdut preċiżament kun ħaġa li titħalla fiż l-Istati membri. Nista' nikkonkludi sur President eh, tajtkom stampa ġenerali appuntu ta' dokument li, li produċejna. E, eh, Nissim l faktari tal-pero tajb nħalli iktar ħina mistoqsijiet. Well, thank you um, very much. Grazie ħafna, grazie al dik il-prezentazzjoni. Jena naħseb li dan l-studju kien wieħed li sar f'ħafna detal dwar il-benefiċċji għall-aċċess għall um, servizzi bankarji bażiċi. Inti wessajt l-affarijiet u ħarist li lin mill-benefiċċji soċjali u ħarist inti ħares lejn faturi għall individwi soċjali. Ħafna individwi jaftu iċċa ma' ħafna problemi Sinjura Gebhardt u kol tkelmet dwar dawk li ma jistawx ikollhom aċċess għal kont u mbagħad kien hemm il-frustrazzjoni ta' dawk li ma setawx ikollhom aċċess għas swieq tagħhom f'pajjiżhom jekk dawn Marru jiexu ġo pajis differenti, se jkollna aħna ftit ħin għax l-esperti għadhom qed jaslu u Għalek naħseb li għanna l-opportunità li ikonna round ta' mis-sijiet Signora Gebhardt, Umbat Sur Schmidt, Signora Turnen, Sur Guerrero de Campos, Sur Koperati, Emxaħat Tiħar. Mela, nistaw nibdew. Grazzi ħafna, grazzi Sur Mule. L-informazzjoni li jinti tajtna Kienet informazzjoni li tal-mitna utli li naraw għal darboħra l-sfont u rekomendazzjonijiet li inti tajtna dak li inti għadek prezentajt teġġġni kien jitolbu aċċess għal kont bankarju bażiku bħala servizz universali u naċċertaw li dawn is-servizzi jkunu disponibbli għal kulħadd. Jiena konxja tal-fatt li jeżistu nis li ma jishtuqux li kollom kont bankarju ġifiri ma nixtiqx jena li nisfurzom dawn li kollom bank. Ovvjament, jek tixtiq inti tpoġġi flusek taħt s-saqqu, ovvjament mux se tkun obbligat. Mux obbligu għalek li kollok kont. Imma importanti li iċ-ċittadini jkollhom l-aċċess jekk jixtiequ li ikun hemm u ħafna serraħ fuq eh, dan il-punt eh, ġifiri li kollok bank, eh, kont bankarju importanti għal ħajja soċjali, għal suq ekonomiku, l ħajja ekonomika u ta' kuljum ta' ċittadini. U inti, b'mod korret ħafna, et li kondizjonijiet varjaw mod konsiderevoli bejn l-istati membri differenti U r-raġuni il-għala ħafna nis fil-Rumanija mandomx kont bankarju nasib xie 40% dawn ir-raġunijiet eh, huma marbuta mal-fatt li fil fi zoni rurali ma jeżistux banek għalhekk in-nies isibu iktar faċli li jħallsu bil-flus kontanti. Iva dan il-problemi ma, ma nistawx insolvu għom fu livell Ewropew imma inti mhux qed insinwa li ehm, nsibu soluzzjonijiet bħal dawn. id-dritt u il-mod kif id-dritt għal-kont bankarju isir realtà l-istati membri għandhom jiddeċidu fuq il-proċedura. Għalhekk forsi tistanti tiċċara xi ftit dwar id diskrepanzi bejn l-istati membri. tista' tgħidilna li ma differenzi u ma mek minħabba differenzi fil-mod kif is-sistema bankarja imwaqfa. Inti ħares lejhom dawn l-affarijiet u jekk iva tista' forsi tagħtina iktar tarif. Kazzi naħseb eh, ħanieħdu round ta' mistoqsijiet fl-imkien, ġifiri jekk surmu jaqbel dejjem, għalhekk eh, li xmet. Grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzjakom għal prezentazzjoni fuq dan ir-rapport jiena naħseb li utli ħafna. U nista' naqbel ma' kollox. Tifla tiegħi qed tistudja f'Edinburgh fl-Skozja, pajjiż ċivilizzat imma kien diffiċli ħafna għalija li tiftaħ kont bankarju kellna natuwa għajnuna, tatija nantuwa xi garanziji. Ma dawn ir-rekomendazzjonijiet il-għala inti fl-aħħar poġġejt ir-rekomendazzjoni li tgħidilna li għanna nasbu dwar il-leġislazzjoni l għala poġġejt dan il-punt fl-aħħar jiena naqbel ma' rapporter hawnhekk li f'dan l-ambjent il-ġdid dan huwa strument bażiku għal kull ċittadin. U għalhekk il-għala dawn ir-rekomandazzjonijiet jinstabu hekk u mhumiex b'saħħithom naħseb li għandek tagħmel xi ħaġa bil-kontra għandna bżonn li jkollna xi tip ta' leġislazzjoni. Ma tanċina favur li jkollna ħafna leġislazzjoni Ewropeja, imma għalhekk l-istati membri ma jistawx jagħmlu xi ħaġa hawnhekk mela aħna li għandna nagħmluha u eh, nixtieq ukoll nagħmel referenza għal rapport ta' Mario Monti li din il-ħaġa essenzjali. Grazzi ħafna Sinjora Terren. Grazzi ħafna għal din il-preżentazzjoni kienet waħda interessanti u um, l-prezentazzjoni appoġġat dak li l-Kumitat ta' unnek qed jaħseb ma naqbel mal-kellim ta' qabli ġifiri forsi għanna bżon nimxu ftit iktar il-qoddim hawnhekk għax il-medja Ewropea 15% ġifiri 15% tal-popolazzjoni Ewropea li għandhom diffikultajiet sabiex jiftħu kont bankarju u um, din iċ-ċifra għolja wiss speċjalment tal-2012 għalhekk forsi hemm rida f'dan il-kumitat li nimxu iktar malajr il-qoddim. Imma nixxin kunna naf kif skema tista' taħdem fil-prattika. Inti qed jekk tmur Franza forsi il-bank se jirrifjuta l-applikazzjoni bad tmur il-Bank Ċentrali għal xi għajnuna parir. Jena naħseb li ħafna nissim diġa jaqtaw qalbhom wara li kunu dawn provaw xi mm, ma żewġ banek jew tlieta ġifiri eh, naseb għandna ikonna leġislazzjoni li tammila impossibli li l-banek jirrifjutaw dawn jagħmlu parti mill-iskemi li għandna u mm, dan il-fatt ikun possibbli fuq livell legali jiena mhux qed ngħid li nagħtu kreditu lin nies jew li nippermettu li mm, jirtiraw iktar flus milli għandhom il-kontijiet tagħhom. Imma jenet nitkellem dwar il-sempliċi fatt li jiftħu kont bankarju. Sur Karela. Grazie ħafna, President. Iva, jiena sipli dan din il-prezentazzjoni ta' interess partikolari ma kelli ħafna dubi u koll. Kull miżura, kull miżura ovvjament għandha l-aspetti negattivi tagħha. Ew nitkellmu dwar l-istudenti u l-kont bankarju tagħhom jekk aħna nillimitaw eh, l-aspetti li ma jkollhomx kreditu ħafna mill-utilità ta' dan il-kom kontu għamitluf għax dawn se jkollhom bżonn xi tip ta' kreditu għallek nifem irrazzjonal, ovvjament, għall-limitazzjoni, ovvjament, sabiex innaqsu id-dejn tal-istudenti imma kull miżura fija ovvjament l-aspetti negattivi wkoll. Hemm punt fejn jiena naħseb li l-armonizzazzjoni għandha bżonn issegwi żewġ eh, affarijiet mela l-home banking Unbat trasferiment transkonfinali, għax tantem varjazzjonijiet fil-home banking. Per eżempju, għawnek eh, Brussel, sabiex ikollok home banking, irrit ikollok tamir speċjali li tixtri tikri mill-bank tijak għalli bekk ikollok akċess jew inkella sabiex tamir eh, transazzjoni jew trasferiment għawnek eh, trid ħallas ħafna flus peress tmur is-saqsi titlob lajnuna għalhekk nista' nifhem iva li eh, il-karti ta' kreditu eh, u il-fatt li ħafna mill-problemi eh, li jett nifacċaw bħalissa ma parti mm, u ma marbuta ma l-fat li kienem ħafna kreditu disponibli fil-passat nifmu dan il-punt. Jena naħseb li jiva din il-mizura importanti ma flimkien ma din il-mizura oħrajn jistaw jkunu ukli u jistaw jkunu perikolużi u koll. Grazzi ħafna, issa fadal żewġ kellima. Aħe konna bizzejiet ħin, Sinjora Koferati, Sur Koferati. Grazzi ħafna, President. Iva jkolli nistqar li eh, jiena bqajt impressjonat mhux biss eh, bil eh, istampi li vera juru fil-prattika il-kliem li smajt hawnhekk mill-professur Miller dak li jider li il-maġġoranza tal-ċittadini uh, tiġu miċħuda minn dritt minħabba għazza raġunijiet u għemx raġunijiet storiċi u koll involuti għonek ma jena naħseb li mwix aċċettabli fil-bidu dan is-seklu il-ġdid li, li wieħed m'għandux aċċess għal kunt kun rinti bażiku Dan wassal eh, bla dubju xejn għal limitazzjoni fil-possibilità li wieħed jonfoq u jażel eh, prodotti ġifiri miljoni ta' ċittadini so jiġu miċħuda minn dan il-dritt. Jekk qed nitkellmu fil-fema tiegħi iva nitkellmu fuq eh, dritt eh, li mhuwiex garantit lil kull persuna, irridu aħna nippruvaw nsibu soluzzjonijiet mal-ħar kemm jista' jkunu effiċjenti wkoll. Għalija importanti li eh, noħarġu bi liġi u eh, mannix inħallu fidejn l-istati membri individwali li jkunu jistgħu jieħdu azzjoni għax din l-azzjoni twassalna għal għafas li inti deskrivejt kif ukoll għal situazzjonijiet li l-istampi fil-dokumenti juru. Ġifiri tip ta' priorità li niggarantixxu drittijiet uniformi indaqsa l kulħadd u namlu dan permezz ta' strument. Ġifiri li jkunem tip ta' armonizzazzjoni permezz ta' liġi Ewropea u mbagħad ovvjament nkunu nistgħu nadattaw l-affarijiet permezz tal-applikazzjoni ta' din liġi u mbagħad mm, skont l-effetti tal-liġi. Naħseb li hemm problema oħra, problema li għandha x'taqsam mal rikonoxximent tal-istrumenti li diġa jeżistu ġifiri l-persuni involuti ma jafux dwar l-affarijiet disponibli, ġifiri importanti li dan il-punt inqajmuh u kol punt ieħor li nix inqajjem u koll l-aħħar punt tiegħi mela użu tal-flus kontanti użu obbligatorju kondizjoni li tiffavorixxi il-twessieħ jew l-espansjoni tal-kriminalità. Il-kriminalità, il-korruzzjoni, huma bbażati ta' spiss fuq il-disponibilità tal-flus kontanti, jiġifieri fejn hemm kundizzjonijiet oġġettivi li jagħtu dawn il-possibiltajiet dejjem hemm ir-risku li mingħajr ma tkun qed tagħmel dan apposta qed tgħin lill-kriminalità. U um, għalhekk hemm raġuni oħra, jiġifieri iva hemm id-dritt huma importanti li aħna permezz ta' dan id-dritt E, nkunu nistgħu naċċertaw li l-ħajja ta' kuljum tkun waħda normali. Grazzi ħafna Signora Pendergast. Grazzi ħafna President Ivan nixtieq nirringrazzja l-kellim għal din il prezentazzjoni eċċellenti għandi mistoqsija waħda fil-qosor nishtiq nkun naf jekk sa l-Kummissjoni għamlet ħidma preċedenti fuq eh, membri eh, volontarji u x'kien ir-riżultat fuq l-istat fuq il-livell tal-Istati Membri umbat eh, dwar il-falliment fis-suq jekk ikun hemm dan il-leġislazzjoni triq li għandna nieħdu naħseb li jekk ikollna dan l-istrument dan se jfisser ħafna għal ħafna nies fl-Ewropa 30 miljun persuna ammont enormi ta' persuni żvantaġġati ġifieri forsi jekk tista' twieġeb għal din il-mistoqsijiet jew nixtieq nirringrazzjak tal-li tajtni l-opportunità sabiex nikontribwixxi hawnhekk ukoll. Grazzi ħafna punt minn naħa tiegħi. Jena u koll sebt il-graf interessanti ħafna imma għal raġuni differenti peress li maderx li kienem korrelazzjoni bejn il-perċentuali tal-individwi li sabuwa diffiċli li kolla maċċess u miżuri ta' strategija, eh, speċjalment vizavi xi tip ta' ftejim u naħseb Jonathan Fulney u Iva se nistind noħi jitkellem iktar tard u nil nilqa' Sur Klut, ir-rapporter għal Kumitat Icon. Iva, jiena nixtieq nkun naf forsi dawn l-affarijiet jinstabu fid-dettalji individwali jiena naħseb li jekk għandi raġuna hawnhekk l-Estonja li la għandha ftejmiet volontarja kif ukoll statutorja li qegħdin fil- fost dawk l-ewwel tliet pajjiżi li l-iktar jagħtu drittijiet għalek eh, nixxie iktar tarif dwar dan il-punt jiena minix eh, neċessarjament fost daw konka ħabib tijaj li xmit u kol ma kien naqra kontra l-soluzzjonijiet leġislativa leġislativi minix jiena konvint li leġislazzjoni formali tista' taħdem bil-fors fil-pratika speċjalment meta ġejna l-Olanda li tinstab fl-ewwel post il-ħaġa għandha x'taqsam ma' ftejm bejn l-awtoritajiet u l-banek. Ġifieri iva din tista' tkun statutorja ma tibta korregolazzjoni minn flok, ġifiri forsi nistgħu nisimgħu kemmtejn fuq dan il-punt. Grazzi ħafna President u nixtieq nirringrazzjakom għall-mistoqsijiet kollha Dejja nibda bil-ewwel mistoqsija mir-rapporter dwar l-istrutturi bankarji differenti u l-komplessitajiet ta' dawn. Aħna għadna ma studjajniex ir-rabta mal struttura ta' sistema bankarja fl-aħjar pajjiżi minħabba n-nuqqas ta' ħin li kellna lew limitazzjonijiet ta' ħin li kellna. U ma xorta waħda nixtieq nagħmel punt importanti ħafna hawnhekk. F'xi pajjiżi jiena u koll esperjenzajtu dan il-punt fejn memx ma teżistix infrastruttura bankarja fi żoni rurali, inti għandek il-banek li qed ibatu eh, l-individwi sabiex joffru l-servizzi bankarji darba fil-ġimgħa jew tarbtej fil-ġimgħa. L-istess eh, teżisti fl-Indja fejn għandek urħula eh, fejn in nis jista' jkollhom aċċess servizzi permezz ta' l-internet. Iva, jekk ma jkunx hemm biżejjed ferrat fil-pajjiż trid toħroġ bi soluzzjonijiet innovattivi. Ġifri jekk ma jkunx hemm banek tradizzjonali forsi trid inti taħseb mod laterali ħalibek tara kif tista' solvi għal-kustjoni u mbagħad kumment ieħor Kien hemm mistoqsija dwar il-għala implementajna jew rekomendazzjonijiet mm, li aħna ħsibni għali kienet dajfa naħseb jena forsi iktar ottimist eh, ġifiri naraw kif l-istati membri jużawam dawn il-rekomendazzjonijiet qabel ma nġudikaw najdu jekk bżon li jkollna regolament ma ovvjament dawna jaqaw barra mill prioritajiet tiegħi sta likom u d-deċiżjoni politika tagħkom li tiddeċiedu aħna rridu naraw kemm mm, xkien is-suċċess tal-użu naħseb il-punt ta' chairman wieħed importanti fil-Franza hemm leġislazzjoni imma hemm leġislazzjoni komplessa. Fl-Olanda faċli ħafna, fir-Renju Unit faċli ħafna il-banek ridu joffru kont bankarju u daqshekk. Ġifiri mhux dejjem ċar li il regolamentazzjoni se solvi l-problemi, ma iva teżisti problema li għanna bżonn nindirizzaw ħadd għet jiġħad dan il-punt. Mbaħt hemm il-kwistjoni tal- eh, jekk aħna nilimitaw wiss is-servizzi li aħna qed nirrekwandaw il-kwistjoni tal-home banking, trasferimenti transkonfinali, l-ispejs li kunu wola ħafna Umbat li ikunem kreditu għal kontijiet partikolari dawn l-affarijiet immorru li l-in mill-ambitu tal-forniment ta' servizz bankarju bażiku dawn l-affarijiet li jaffetwaw ħafna individwi li mandomx il-problema ta' sistema bankarja Bazika, ġifiri dawn huma aspetti li għaw taħt ambitu ieħor. Punt, punt li kien importanti ħafna l-istatistika, ir-riżultati mill-Eurobarometru. Kif jiena diġà tilkom fil-prezentazzjoni tiegħi dawk li parteċipaw fil-starriċ ġew nistoqsijek sabu diffiċli li jkollhom aċċess mhux impossibbli għalek eh, kienem xeħut minnom li sabuwa diffiċli forsi sabuwa impossibli għal kont bankarju bażiku imma mux ħaġa daqsek ovja, importanti li ma t-interpretax iż l-affarijiet. Iva, ħafna nis li għandhom il-problemi li u dina kustjoni ma tistax inti tasal għal konklużjoni meditament li dawn mar nexxilhomx jiftħu kont bankarju. Euro barometru ma saqsix din il-mistoqsija l-partikolari ġifiri ma nafux kif nistaw ninterpretawa eżatta interpretaw eżatt dan il-punt. Umbat kien hemm numru ta' mistoqsijiet li tqajmu dwar jekk direttiva jew regolament laħjar mod kif nistgħu nimxu l qoddim Dan huwa l-istess punt ġifiri li wieħed li jrid jara jekk l-istati membri qed jimxu l qoddim imma importanti wkoll li naraw x'inhuma il-benefiċċji u svantaġġi tal-approċċi differenti li eh, xi pajjiżi segwow nixtieq nikorreġi punt wieħed li għandu xi ma' Franza ftit snin ilu meta inti mort u tħalt f'bank, bank li rrifjuta, trid um, individu kellu bil-fors imur il-Bank ta' Franza fi Franza. Hemm ħafna nies li qataw qalbhom kif diġà smajna, speċjalment jekk inti tinstab fil-gruppi partikolari finanzjari issa regola jew regolament issa imbidel il-bank li jirrifjuta kont li jiftaħ kont irrid jitrasmetti l-informazzjoni meħtieġa kollha lill-Bank Ċentrali mbagħad il-Bank Ċentrali se jibgħat l-informazzjoni l-bank li ġi identifikat bħala wieħed li se joffri dan it-tip ta' kont. Għalhekk inti bħala individwi u m'għandek tagħmel xejn iżjed. Xorta waħda l-proċess huwa wieħed twil għax hemm dawn l-istadji kollha involuti u xorta forsi tajt li ħataqta qalbek għax l-dokumenti se jintbatu lill-banka bil-Bank ta' Franza, imma xorta s-sistema ħafna ħjar minn dik ta' ftit snin ilu. President, jina nasab li jirna xili nindirizza il-mistoqsijiet kolla fi periodu qasir ħafna ta' żmien, grazzi ħafna sur mule. Iva, nasab li amana u magħna wkoll għalhekk nixtieq nistiednek tikkontribwixxi għal bord ta' diskussjoni wkoll, imma issa se nimxu um, minar diffikultajiet għal smiħ eh, innifsu ma nixtieq jiena nilqa mm, il-mistidnin speċjali għal dan is-smiħ u għal dawk li marrawx il-programm il-kumitat mm, dan organizza il-studju mill-London Economics mm, fuq servizzi bażiċi ġifiri importanti li ikun hemm data u tqabbil dwar l-impatt dwar in-nuqqas ta' servizzi bankarji bażiċi għaċ-ċittadini xi ħaġa disponibbli kulħadd ehm, u dawk li qed jaraw fuq l-internet nitama li hemm ħafna minnkom li qed issejgu fuq l-internet tistgħu intkom taċċessaw dawn id-dokumenti. Eh, u dokumenti se jkunu disponibli għal partiċipanti fi smieħ ukoll. Għalhekk eh, issa għandi pjaċir li formalment eh, niftaħ is-smieħ innifsu u għal darb'oħra nixtieq nilqa iż-żewġ rapporters għal dawk li issa naqdu magħna għax eh, ma hekk dan Evelyn Gephardt minn kumitat umbat Jugen Huta mill-Akon u jiena ferm kuntent ukoll li hemm ħabib ieħor Jonathan Fool li qed hawnhekk fuq il-panel u huwa DG ta' diġi Markt. U se nistidimhom sabiex jagħmlu l-kummenti introduttorji mbagħad se nisimgħu minn l-esperti bi żewġ partijiet u mbagħad bi mistoqsijiet eh, wara kull parti u mbagħad jiġifieri wara servizz universali u aċċess universali u bat aċċess għal kont bankarju u l-benefiċċji għassu suq intern. Eh, l se il-panel tal-kellima ġala darba nasru għal dawn l-istadju suppost kulħadd irċieva foldem ehm, bil-ismiet kollha tal-kellima kollha mhux se noqgħod naqrom għax tendom l-introduzzjoni tijaj fil-qosor u għahna ferm interessati li nisimaw l-opinjoni tagħkom. Għalek l għu l qabel kollox se istiden l Livlin ħalli tagħtina xi kummenti introduttorji u mbagħad nagħdi l-mikrofonu lil Jonathan Food minn DG Makt. Evelyn. Xun Herr Vorsitzender, tanki äh, schön. Grazie, <clears throat> President, minn nixtieq nirringrazzjak għalli għet tippermetti li ikonna dan is-smih. Hawnhekk qed nittrattaw xi ħaġa li äh, vol ħafna nis 30 miljon persuna fl-Europa mandomx aċċess għall kont tal-bank fl-Unjoni Ewropea. Nis li għandhom il-fuq minn il sena. Dan huwa jiena ċifra ċifra oli ħafna meta jiena bdejt nħares lejn il-kwistjoni ma kontx naf li din iċ-ċifra kienet daqshekk għolja. U laqqas ma kont naf kemm hu importanti il-fenomenu. Mux mux xaħġa li bdejna fuqa mill-2011, hija 10 snin l-Unjoni Ewropea li tħares lejdan. U l-Kommissjoni wkoll għajmet dawn il-punt. Ir-riżoluzzjonijiet ġodda fl-2008 kien hemm waħda fejn eh, ġi mitlub li jkun hemm azzjoni, il-Kummissarju Monti fix-xogħol tiegħu Assur Barroso informa li kienem bżon li wieħed juhu azzjoni fuq dan is surmonti qal li l-Kommissjoni għandha tikkonsidra li għandu jkun hemm regolament li skont din regolament kull ċattadini ċittadini kollu dritt għal aċċess għas servizzi bankarji bażiċi l-lum eh, kont tal-bank huwa kondizzjoni biex wieħed jirċievi ċerta servizzi. U huwa importanti wkoll biex suq intern jiffunzjona. Il-professur Monti dak iż-żmien, il-Kummissarju Monti, eh, jiena eh, il-Parlament beda jihu azzjoni jiena u koll kien hemm proposta għal direttiva biex wieħed jitratta din il-kwestjoni. U jiena verament kont eh, disappuntata li li għal darboħra il-rekomendazzjoni, kien hemm rekomendazzjoni minn dak u minn Sur Muller smajna li din ir-rekomendazzjoni mem lebda uh, possibilità li tiġi implementata jekk l-istat membru ma jridx. Għarra ġewa xejn ma nistax inkomplu b'din il-maniera erba' ħames snin. Mingħajr ma nofru soluzzjoni hawn wisq nies involuti li għandhom problema f'dan il-kamp. Mhux qed ngħid dwar dawk li m'għandhomx kontit assolutament, imma jekk xi ħadd jgħid li tizom il-flus id-dar, dak huwa dritt dik il-persuna, mhux qed nitkellem dwar dawk il-nies mumiex parti minn taħdidiet li għadin konna għawek dawk li jazlu ma jkollomx kon. Nitkellmu dwar li wieħed ikollu dritt għal aċċess għal servizz bankarju bażiku. Eh, kont biex wieħed jagħmel il-ħlasijiet. Kont tal-band bażiku li wieħed ikun jista' jagħmel operazzjonijiet bankarji bażiċi li huma normali fil-ħajja diġitali u fil-ħajja ta' kuljum biex wieħed iħallas il-kera biex wieħed jissellef xi flus. biex wieħed ikun jista' jagħmel xi xiri fuq l-internet, biex wieħed ikun jista' jgħix u jipparteċipa fil-ħajja tal-Unjoni Ewropea u fl-attivitajiet tas-suq internet. Qed nitkellmu dwar da. U kif qabel? Hemm eh, rapport ta' inizjattiva leġislattiva u dawn is-servizzi tal-banek nifisom għandhom jiġu regolati għax smajna u għossaħan nisimaw iżjed fuq da li s-sistema li s-sistemi fl-istati membri ivarjaw wieħed mill-ieħor li għandu jkun hemm xi tip ta' regolament. Imma aħna ma rridux regolament tal-banek Eh, u dak li aħna rridu għawek flimkom huwa li fissu intern il-konsumaturi ikollhom ċerta mobilta li b'xi juħor nistawhom nagħmlu ċerta pressjoni fuq l-istati membri biex isibu soluzzjoni tal-problema li hemm fis-sistema bankarja tagħhom biex jirreaġixxu għal problemi li jeżistu, speċjalment in-nuqqas ta' aċċess jew eh, ftit aċċess ta' ċerti individwi. Dak u dak li nixtiequ nagħmlu. Jiena konvinta li dan huwa l-kwistjoni li aħna rridu nittrattaw hawnhekk fimkow rridu nsibu fuq soluzzjonijiet li huma jistgħu jiġi implementati fl-istati membri biex wieħed ikun jista' joffri s-servizzi bankarji liċ-ċittadini tiegħu. Dak huwa dak li aħna eh, qed ippruvaw nagħmlu u naħseb li hija ħaġa pożittiva li qed ikollna dan is-smieħ u hija ħaġa tajba li r-rapporter mill-erkon hija tawwek magħna wkoll surklut u biex itina eh, l-opinjoni tal-Kumitat Ikon, indipendentament mill-rimit li kull wieħed għandu, ninsibu soluzzjonijiet għal-ċittadini tagħna. U dak huwa dak li rridx tiqu nagħmlu. U nalaqgħu. Grazzi. Forsi s-sur Klutas il-President. Grazzi ħafna, President l-ewwel qabel kollox nir nirringrazzjakom għal istidintuni biex inkun magħkom l illum frikon xi senilu jew xi disa' xhur ilu ġa kellna smieħ fuq din il-kwestjoni hija ħaġa nasbu li ħaġa tajba li qegħdin hawnhekk qegħdin eh, ninaqdu flimkien għax dak iż-żmien aħna konna minna dar rasna. Il-kwestjoni evidentement hija kif il-kumitati differenti ħaj jitrattaw din il-kwestjoni. Ekon għandu l-idea tiegħu ovvjament dwar eh, regolament għal dwar il-banek hemm dak l-element ta' regolament tal-banek ukoll minn ma nippruvaw nsibu eh, f'xi forma biex naqdu da kollu fil-ġejjini qarib. Naħseb li dak li għaddew minnu eh, ċittadini bil-krizi l-Unjoni Ewropea għamlet ħafna, għamlet ħafna biex biex tħares il-banek u salvom u naħseb li huwa importanti li l-banek jagħmlu wkoll eh, xi ħaġa għall-klijenti tal-banek. L-Unjoni Ewropea tagħmel xi ħaġa għal dawn il-klijenti mhux biss għall-banek. Hemm ċerta nuqqasa sodisfazzjon eh, minn dak li Eh, għamlet dwar dak li għamlet l-Unjoni Ewropea banek. U importanti li xi ħaġa irrid isir ċittadina Dan huwa importanti mill-lat politiku wkoll. Meta niġu għal-kwistjoni ta' inklużjoni. Signora Gebhardt ġamlet referenzi ġamlet referenzi għal differenti, aspetti differenti biex wieħed iħares l-klient, l-konsumatur. l klient l konsumatur l konsumatur u bej żewġ kumitati bla dubju ħajkun hemm ħajtieħdu miżuri leġislattivi u it-taħdidiet li kellna fikon dwar dan u kemm xi argumenti li tqajmu li kon ħadet nota pereżempju tal-fatt li żieda fil-cash flow u ħlas Ehm, bil-kuntanti e, ħaġa tiġi taħt pressjoni, ġa għamlet referenza għalija e, Evelyn. Il-cash flow hija xi ħaġa li hija aċċessibbli u libera, imma ma sali ma punt e, dak li jiġi mħallas bi flus kuntanti jiġi se jitħallas forma elettronika hija ħaġa li eh, taqa taħt ir-responsabilità rimit tal-banek. L-aċċessibilità hija eh, hija ħaġa importanti ħafna. Hawnhekk kapaċi għandna bżonn ċerta regolazzjoni biex nkunu ċari li meta eh, ħlasijiet, meta ċerta pagamenti taħt l-umbrella elettronika kull ċittadin ikollu aċċess għas-sistema. B'xi tip ta' kont ta' ħlas biex ikun jista' jagħmel transazzjonijiet elektroniċi mhux biss dawk bi flus kuntanti. Hemm ċerta kwistjonijiet eh, regolatorju wieħed um, huwa importanti li nistabbilixxu l-qafas regolatorju biex nistabbilixxu il-parametri jew limiti rridu nikkonsidraw l-ispejjeż involuti ma' tip ta' kontijiet u aċċess għal servizzi bankarji. Kwistjoni oħra. Hija li kont biex isiru l-ħlas, isiru ħlasijiet bażiċi għandu jiġi offrut lil kulħadd għandu jkun hemm limitu wkoll dwar l-ammont ta' li wieħed jidħol fih. Il-kriżi uritna li dawk li kellhom eh, introjtu limitati f f'sitwazzjoni prekarja eh, finanzjarjament eh, u importanti li kollum aċċess għal kont u possibilità ta' u fid-draft mandu jkun hemm limiti hemm ħafna differenzi bej stat u membru ieħor dwar l-edukazzjoni ta' kif eh, eh, in-nies il-ċittadin jitratta il-kont tiegħu u jiġġestjona l-kont tiegħu wieħed għandu jieħu nota tal-konsekwenzi li jistaw jirriżultaw fil-każ pereżempju ta' possibilità ta' overdraft. Dawn huwa xi ftit mill-kwistjonijiet li wieħed irrid jirrifletti fuqhom u jiddaħħalhom f'qafas regolatorju. Din hija kwestjoni li għandha tiġi trattata u xi ħaġa li wieħed jista' jieħu nota tagħha meta jkun hemm kwestjoni ta' kompetizzjoni banek li ma eh, banek għandhom joffru kapaċità ta' dejn u ma banek le.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 Dawn huma wkoll kwistjonijiet li għandhom jiġu eh, konsiderati. ċerta ħarsin tal-konsumaturi hija huwa fenomenu ieħor. ċerta aġenziji eh, għandhom oġġezzjonijiet eh, ċerta istituzzjoni jgħidu li hemm xi vojt dwar kwistjoni ta' ta' responsabilità dak l-għandu xaqsam il-Banek Ġermaniżi. mal-banek jgħidu li s-sistema eh, tiffunzjona sew u jekk il-banek jajdu li din qed taħdem għal dika għandha tkun eh, ħaġa importanti. Äh, einen Entwurf vorlegen wollen, der soll am 12. März äh, diskutiert werden. Also der erste Entwurf soll am 12. März diesen Jahres diskutiert werden. Wir haben dann gesagt, Änderung... Mozzjoni ta' 12 ta' marzu li ħad iġi trattata l-ewwel darba sal sa 22 ta' marzu ħajkonna l-ewwel emendi u mbagħad sal tmiem Mejju nitħattu flikon fuq il-proposta tagħna die EU äh, umgesetzt hat, die die Kommission gesetzt hat, einfach äh, ein, eine Vorlage. Għana nisperaw li ikonna xaħġa sal-ħar ta' meju qabel ma' t-tem il-presidenza daniza. tkun ħaġa tajba jekk ikonna idea aħarija eh, dwar it-tip ta' regolamenti li wieħed għandu jkollu għal aċċess għal kontijiet bażiċi. Dak li kull ma kelme xnajt għal sissa. Grazzi ħafna jgħid il-President Jurgen Klut naħseb li żied ħafna affarijiet li naħdem naħdmu ma'kom fuqhom biex namlu rapport eh, konġunt. Jonathan. Jonathan Fall, nħu kost li għijat għawek, għaddilek il-kelma biex forsi tajdinna xaħġa dwar fejn eh, xin il-pozizjoni tal-Kommissjoni bħalissa. Grazie ħafna, Signuri. Grazie ħafna tal-istudentuni biex nkun għawek. Grazie għalli tlabtu rapport fuq da. u nisperaw li nkunu nistaw naraw. Nafu xe volut il-las elektroniċi qed jieħu post. Il-flus kontanti għal ħafna raġunijiet, sigurtà, effiċenza ta' spejjeż u eh, l-e-commerce. Mhux biss kustjoni ta' konvenjenza, ma wkoll kustjoni ta' neċessita ta' bżonn. Partiċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà fil-preżent minar kont bankarju mhux ħaġa possibbli huwa żvantaġġ kbir. Aħna eh, eh, mxin lej soċjetà fej il-flus kuntanti ma jintuġawx fil-ħajja ta' kuljum, allura importanti li l-konsumaturi jkollhom mezz biex jagħmlu eh, ħlasijiet biex ikollhom il-benefiċċju tas-suq waħdini u biex jiżguraw li dak il-suq waħdini jkun jista' jiffunzjona b'forma soċjalment u finanzjarjament inklusiva. Il-problema hija kbira. Is-sitwazzjoni dwar minn pajjiż għal ieħor, stat membru għal ieħor, il-pajjiżi li żied veluti huma l-Bulgarija u r-Rumanija, eh, nofs il-popolazzjoni adulta f'daw iż-żewġ pajjiżi m'għandhomx kont bankarju. 30 miljon persuna 30 miljun adult fl-Unjoni Ewropea m'għandhom xkont, 6-7 miljuni applikaw u ma ġewx aċċettati biex jiftħu kont. Evidentement dawk li zjed effettwati huma dawk li għandhom introjtu uh, baxx jew uh, mux regolari jew nkella kellu problema fil-moddi. diversi raġunijiet għaliex dan u għal-kas. Ma jkunx hemm f'ċerta pajjiżi m'hemmx infrastruttura bankarja adekwata, eh, f'ċerta kazi għasta edukazzjoni bankarja u frankament għasta interess minna ħata ċerta banek eh, eh, kommerċali fi klienti li jħossu li mhumiex m'għandhomx attrattiv eh, finanzjarju. u wkoll minn nies li jispostaw minn naħa l-oħra tal-Ewropa, studenti, eh, ħaddima staġjonali, nana juri li s-suq għadini ma mhux qed jiffunzjona tifel tiegħi. Mar fl-Università fejn u ċittadin u kellu diffikultajiet enormi biex jiftaħ eh, kont hemmhekk għax ġi klassifikat bħala barrani u u dawk li jitolbu kont li jkunu barranin għandhom bżonn jiskrutin eh, huma suġġetti għal skrutinju iżjed minn dawk li huma lokali. Imma evidentement f'dak il-każ għal darb'oħra issu waħdin mhux qed jaħdem għal kulħadd, mhux qed jiffunzjona għal kulħadd. M'hemmx differenzi bejn eh, dawk li huma eh, attrattivi kommerċjalment u dawk li inqas simpli sempliċament il-fatt li hemm dell-element transkonfinali, spostament minn pajis għal ieħor. ċittadini jisiba diffiċli jiftu konti tu joperawhom fis-stat membri indipendentement mill-faċilitajiet tal-internet u għandhom id-dritt jispostaw minna naħa l-oħra tal-Unjoni Ewropea minħabba trattati li aħna minna u x-xogħol li għamilna. Mbagħad isibu diffikultajiet biex jorganizzaw il-ħajja finanzjarji tagħhom b'forma sempliċi. Kondizzjonijiet ta' eġibilità huma komplikati hemm ħafna Eh, bżon ta' ħafna identifikazzjoni li tiġi provduta, tiġi verifikata u iżda eh, dawn ċar ftit minn daw jiġu minn kwistjonijiet ta' eh, regolatorju, ta' leġizlazzjoni, ma xiftit oħrajn huma bis il-prassi fil-industrija għandu xaqsam residenza biex li għandu xaqsam mal-ferrat tal-banek u l-valutazzjoni tal-riskju nafu li aħna konna disappuntament ta' ċerta membri ta' din il-Kamra nħabba rekomendazzjoni tagħna minn flok li morna direttament għal proposta leġislattiva. Aħna naqblu li għandna bżonn ikonna affas b'saħħtu u biex ikonna standards u konverzjoni fl-Unjoni biex ikun hemm aċċess għal servizz bankarju bażiku. L-Istati membri trattaw da forum differenti xi ftit hawn kellhom leġiżlazzjoni oħrajn ehm, għandhom ftejn bej l-amministrazzjoni u l-industrija, kodiċi ta' kandotta u f'ċerta pajjiżi forsi il-maġġoranza mamlu u maħadu l-ebda pass. Kif tafu dak li aħna minna huwa li noħorġu rakkomendazzjoni li tajt forma ċara li dan kien l-ewwel pass u lek ir-rakkomendazzjoni ma tofrix ma twassalx għar-riżultati l-effetti li aħna xtaqna, allura dak il-każ nagħmlu konklużjoni tagħna minn dak in-noqqas dan ifisser ġifieri li mbagħad dak il-każ na nipproponu leġiżlazzjoni. Aħna nisperaw rakkomendazzjoni batat batet messaġġ ċar lill istati membri lil dinja tal-banek li din eh, dan il-nuqqas din id-deficienza fis-suq hija li rridu nindirizzaw u li eh, servizz ta' kont bankarju bażiku għandu jkun dritt lil kulħadd ta' kulħadd. Aħna proponejna fil-rekomendazzjoni nħallu fidejn l-istati membri li s-sibu l-aħjar forma lokali biex jastu għal dawlanijiet madana kollu aħna konna deċiżi dwar il-kondizjonijiet biex wieħed ikun hemm aċċess. U fl-ebda każ mandat nazzjonalità mandat tkun rizuni biex rifjutaj u fej wieħed joqgħod jew kella kemm jantiġi lejk għandu jkun hemm u jew l-istatus ta' jekk jahdem ju le u aħna għadna li l-Kommissjoni ħat irrevedi din il-kwestjoni fl-ulju ta' din is-sena l-Istati membri li kienu qed jirrapportaw fuq il-konformità tagħhom mal-rakkomendazzjoni qed nistennew rapport aħari din ix-xar u mbagħad nippruvaw nanalizzaw dak li tbiddel jew f'wisq nibża li forsi ma tantx tbiddlu l-affarijiet f'ċerta stati membri Umbat nipruvaw nirriflettu fuq il-pożizzjoni tagħna u eh, nħorġu previżjoni eh, flimkien mal-miżuri eh, li akkompanjaw li nħossu li jkun hemm bżonn matul is-sajf. Aħna għalhekk interessati ħafna nsegwu x-xogħol tagħkom wara dan u għandna servizzi, għanni kwestjoni ta', serv ta provizjoni ta' servizz finanzjarju ehm, nuta li għetni konsidraw il-mizati, switching, disponibilità u spejjes, forsi li din tispiċċa f'pakket ta' miżuri ta' finanzjarji bl-minuta. Ehm, Ġi eh, eh, proposta rip is-sajf. Ma daj dependi dwar il-progress li aħna identifikajna fl-istati membri kollha wara eh, din il-rekomendazzjoni. Aħna determinati li nieħdu azzjoni, aħna għandna kull determinazzjoni li eh, nirriflettu bil-kalma fuq l-informazzjoni li nirċevu mbagħad naslu għal konklużjoni u determinazzjoni jekk inħossu li leġiżlazzjoni huwa li l-aħjar maniera biex navanzaw. Aħna bħalissa għadna miftuħin għal kollox. Imma nafmu l-importanza tas-suġġett għalhekk aħna eh, nirringrazzjakom għal din l-opportunità biex niġu għal dan is ismi. Grazzi. Uh, Grazzi Jonathan għal dik uh, bil-prezentazzjoni ċara. Aħna wkoll sodisfatti il-intukom riċerka tagħna fuq dan. il diskurs se tkun utli. Naddu sal-ewwel sessjoni. Jiena il-qab fostna l-esperti l-ewwel parti ħad titratta il- banking bażiku, benefiċċji għall esklużjonijiet soċjali u esklużjoni finanzjarja. Għanna esperti kbar f'dan il-qasam magħna lum Fajli, Kap ta' Bjork, Organizzazzjoni tal konsumatori Ewropej. Membri ta' Bjork u esperti dejjem nil-qawm fosna. Udo Reifner mill-Università ta' Hamburg direttur tal-riċerka tal-Istitut independenti għas Serzi Finanzjari, Viktor Kaminski, viċe-president tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali ta' Corporate Savings u Credit Unions mill-Polonja. U finalment, Peter Dilberg mid-Danimarka li huwa avukat niskuża ruħi għal pronunċa tagħna eh, pronunċa tiegħi fid-Daniż forse anke tippreżenta l-organizzazzjoni tiegħek inti sabiex il-pronċa tkun aħjar. Preżentazzjoni ta' xar minuti kull wieħed semtukom stopwatch sabiex iżommu mal-ħin allokat. Imbagħad ikonna kommenti mir-rapporters u mill-kollegi. U ġala darba jisiru l-kommenti nitlabkom t-rispondu u kommentaw u koll fuq il-proposti ta' xurxin. u manka se jkun hemm ħin għal diskussjoni fuq il-panel. Enfajli għal 10 minuti. Merci, Monsieur le Président, et merci pour votre invitation. Grazzi, Sur President, u grazzi tal-istedina tijak għal dan ismiħ. Għan it-tratta mill-punt il-ġas semmew imma li aħna naqblu maħħom. fid-dawl tal-figuri tal-Komissjoni 30 miljon persuna fuq 18 sena li mandomx kont tal-bank. Dan jitratta l-aktar ċertu stati membri iktar minn oħrajn. Imma wkoll pajjiżi li għandhom rata għolja bankarja. Semmejtu Franza 98.4% tal-adulti għandhom kont tal-bank imma għatam xie 750 elf persuna franċiża li m'għandhomx kont tal-banka, ġifieri ħafna nies. Il-proċedura fi Franza illi mitqisa bħala komplessa, komplessa ftit jużawa. 35 persona biss jużawa fis-sena. X'qed jiġri dawn individwi fej kważi kulħadd għandu kont tal-bank, kif dawn in-nies qed jgħixu deċentement? iktar affettwati u ma dawk li qatt ma kellhom kont imma nkoħrajn li ġew esklużi. U jista' jkun diffiċli jekk ma jkollokx kont ikollok aċċess is servizzi finanzjarji u kont jippermetti li kull individwu sabiex ikun inkluż fis-soċjetà hemm rabta mill-qrib bej esklużjoni finanzjarja u dik soċjali. Minar kont kurrenti kif semma ma jistax ikollok aċċess għal servizz finanzjarji oħrajn, la kreditu, la assikurazzjoni, la prodotti ta' savings, ħaddiema migranti li jixtiequ jibatu il flus l-ura d-dar ma jistawx jagħmlu dan, jridu jużaw Western Union u faċilitajt oħrajn ta' trasmenti ta' flus minnar kont mill-bank ma jistax mtax tirċievi eh, servizzi soċjali Lanqas tista' tgawdi minn benefiċċji sħaħ soċjali. Ma tistax tħallas il-kera, diffiċli sib akkomodazzjoni, meta tiġi biex tħallas il-kontijiet tal-elettriku, tal-telefon, tal-ilma. Eh, l-affarijiet komplikati f'dan il-qasam ukoll u ovvjament ma tistax tisfrutta l-faċilitajiet u l-benefiċċji ta' prodotti illi jinbijaw l fuq l-internet. għaliex fuq l-internet ħafna drabi kollok bżonn karta ta' kreditu. Meta niġu għal eh, servizzi transkonfinali, ħafna persuni eh, jaqsmu l-frontieri, jisibu problemi minħabba li ma jkunx jistgħu jiftu kont tal-bank, Jonathan t-kellem dwar ibnu li huwa student, jien għandi kollega fejn eh, binna qed jgħix l-Iżvezja, tistudja fl-Iżvezja ma jiftaħ konta li xkien se jagħmel anqas minn sentej fil-pajjiż u ommu għamlet kalkoli ta' kemm jiswa dan għaliex il-tifel irid joqgħod jiġbed il-flus mill-kont ta' pajjiżu jew ħallas fi flus kontanti u dan ifisser ħafna flus fil-fatt ikkalkulat 700 euro fis-sena swilhom dan f'charges u dan juri kemm nuqqas ta' kont joħloq problemi. Meta ġol servizzi finanzjari u settur ta' tal-beħu xiri, suppost għan nisfruttaw is-su uniku. Meta niġu għal kont kurrenti f'numru ta' stati membri huwa kważi impossibbli. Jekk mintix resident, siba diffiċu tiftaħ kont. Mitwet ħares lejn il-ħlasijiet u chargers marbuta ma ċertu tranzazzjonijiet u għetsi sara ġvantaċ u li kollok kont il-bank f'pajjiż fejn għatta ħafna ħin fih. Meta niġu għal ħlasijiet bażiċi ħasit ta' pagamenti bażiċi u kontijiet fej kollok servizzi bażiċi eh, fih nitkellmu fuq servizzi differenti. Servizzi differenti għandhom ikun inklużi kollha sabiex ikun jistgħu jintazzaw ATM u jsiru ħlasit. Konsumaturi għandhom jirċievu Eh, statements mill-bank regolari sabiex ikunu aġġornati fuq xed jiġri u eh, l-affarijiet għandhom ikunu armonizzati kemm jista' jkun. Għandu jkun hemm possibiltajiet ta' overdraft, possibiltajiet limitati ovvjament u l-kont bankarju bażiku għandu jorbot miegħu spejjeż minimi. M'għandux ikun hemm stigmatizzazzjoni tal-persuni li għandhom dal-kontijiet bażiċi, bo jekk għandna niżguraw li kun hemm monopolju fil-qasam, kull bank għandu jipprovdi da tip ta' servizz xinu laqwa strument legali sabiex niksbu din il-mira. Ira ħasra li l-Kommissjoni ma ħarġitx b-strument leġislattiv vinkolanti fuq dan għaliex jekk netkellmu fuq kodiċi kondotta, rekomendazzjoni dawn mhux se jaħdmu nxaqsam il-servizzi finanzjarji. Aħna din segu b'attenzjoni l-proċess u qed naraw xed jiġri anka fid-dawl tal-rekomendazzjoni kif daħdin fl-Istati Membri. Dan għandu jkun anka għandu jisir b'mod konġunt ma l-aċċess għall internet dritt ieħor fundamentali u huwa urġenti li nirkonoxxu x'qed nitkellmu għaw. Jekk m'għandekx aċċess għall internet hija ħaġa ħażina ma jekk ma jkollokx kont tal-bank ma tistax ma tistax tgħix bażikament. Grazzi. Forse anka nħiddu spont me l ponti aktar qoddim, sur rajfner għal 10 eh, minuti. Grazie, Sur President, għal din l-istadina. Konti li naħdem, eh, il naħdem fuq di kwistjoni zmin twil, fis-snin menin fl istat Uniti kien qed fuq lifeline banking u li ġim l istat ta' New York li għatmaddi ta' dependenti waqt il prezidenza finlandiza u dik belġana kena introduzzjoni ta' dritt baziku għal servizzi finanzjari mm. marbut ma l-elettriku li ma kena konferenza internazjonali bla poċ ta' DG Senkov, Gothenburg fl-2000 għacċessa servizzi finanzjari, id-diskutejna kustjonijiet differenti u fil-Ġermanja kena diskussjoni wiesa illi finalment waslet għal din ir-rakkomandazzjoni. Kull tliet li konna valutazzjoni u l-aħħar waħda kienet negattiva mhux ħażin minn għal-gvern. Issa fejn insabu, nistaqsi aktar komplessa minn hekk. li kollok kont tal-bank jew le ma jindika xejn. Għaliex hekk xi ħadd eh, jarreġ din data jista' jara illi xidrek għandek persuna bżewġ kontijiet u jixtieq tiret wieħed. Eh, ma tijomx tort il-banning dal-kas, da kif tista tamil flusek jek person għanda tlet eh, kontijiet. Il-bank tijaj għalli jek dan mu il-kont primarju tijak ħanġelu tħallas jiena prezentajt eh, dokument ma ċavajtu ix eh, kmini bizzejiet pero punti minn riċerka differenti sajt fil-passat għanna l-ewel parti fuq għazlit politiċi. Nasib xe tistaw taraw ħafna fuq l-slides imma l-għazla politika fejn għanna nibbażaw l-affarijiet kontesta krizi finanzjarja u xinu soluzzjonijiet, xinu blażlet differenti. Nibda blażlet politiċi, no għasta ċess għal konti tal-bank fl-Ewropa varja ħafna. Għanna astenzjoni volontarja, dawk li ma jridux kont, minħabba l-inkonvenjenza, għalx mandomx bżonnu, għalix għandhom spejjes li ma wisqolja li jom. Esklużjoni sforzata, għonek ma nafux għalfej dawn qed jiġu sforzati għaliex hawnhekk għandna oqsma ta' underbanking par Rumanija u Bulgarija fejn ma nix aċċess għal bank. Għabbat pajizi pal Irlanda u Renju Unit. Għan bizzed banniku faċilitajiet, pero eh, xortem esklużjoni. U dan għandu xaqsa ma dejn zejiet. tista' ssib informazzjoni, ma nafx tistgħu x'tarawha. Hawnhekk għandkom ir-rabta bejn l-istati tas-soċjetà u d-disponibilità ta' konti tal-bank u tistgħu taraw li dawk biqliħola għandhom 10 darbita aktar minn dawk li għandhom inkam baxx. Il-problema hi problema ta' faqar u dejn zejjed bħala problema soċjali. Imma ovvjament għandna aspett ieħor l-aspett li soċjetà hemm bżonn għandha bżonn ta' individwi b'kont tal-bank għaliex huwa irħas meta ddiskutejna fit fil-Ġermanja uħud għallu kemm kemm rridu jħallsu miljuni minħabba nies li m'għandhomx kont il-bank irridu jitħallsu benefiċċji soċjali fi flus kontanti u da jiswa l-flus un bata s-soċessjoniet oħrajn u l-industrija tixtieq tal iktar nies b'kont tal-bank għaxan ifisċer għan għaspejjes. pejjeż. oħra. Hemm differenza kbira bejn eh, mm, aspetti differenti fil-kont tal-bank. Il-kont tal-bank hija għodda u din l-għodda u kemm għandek bżonn għandhom bżonn ma' l-ambjent ta' fejn huwa meħtieġ li hemm bżonn li nagħmlu u li nkunu nafu empirikament fejn insabu l-problemi, ma dan ma tistax tagħmlu mingħajr id-data empirika. Ħafna uh, eh, sarġi differenti u uh, eh, ma zbaljati u ma jirriflettux ir-realtà. Pala soċjologu nista nara di xejra stramba li tistaqsi l-ċittadini kif taħseb l-affarijiet. għanna naraw fejn hemm daw in-nies li għandhom kont tal banku nindirizzaw il-problema. Jekk inħarsu lejt soluzzjonijiet, nistgħu ngħidu il-ekku ħut isibu għan konvenjenti kollom kont tal-bank eja nedukaw modukazzjoni finanzjarja hija miżura ottimali. Jekk uħut li hemm u spejjes innaqsu l-ispejjeż. Jekk uħut għandhom m'għandhomx aċċess minħabba dejn zejjet, hemm bżonn indirizzaw il-problema wkoll. Il-proposta tiegħi li l-nifsa 30 sena li għandna niffokaw fil-problema reali, ġifiri dejn zejjet dejn żejjed hija problema soċjali minħabba nuqqas ta' kont tal-bank. Hawnhekk il-Parlament Ewropew għandu tradizzjoni li bdejt fl-2004 din kienet is-sena meta l-Parlament Ewropew biddel id-direttiva 2003 sabiex niġġieldu il-dejn żejjed. Din id-direttiva l-ġdida kellna overriding ta' tal-bank fejanna għanna eh, interessi għolja meta jiskadu l-ek meta jiskadu l l-overdraft. Il-diskussjoni reali kif nistaw namlu il- Provdu l-konsumatur tal-kreditu, il-kreditu għal-konsumatur għansi, u ma nxekklux is-sitwazzjoni ta' ċittadini fis-settur ta' servizzi finanzjari għaliex kollox huwa marbut mal-kreditu. U jekk m'għandekx potenzjal ta' kreditu għoli ma tiswa xejn. Il-kont tal-bank huwa ċentru biex isir il-flus għaliex għaliex ikollok klient tista' titbieħlu by products u għandek mezzi differenti li waslu għatul. U dan ma japplikax il-personi għandhom dejn zejiet, ma jistawx jirċevu kreditu, ma tistax l-ombra braj product. U għalda, stant ma tistax tagħmel flus minn fuqhom. Għal daqstant hemm falliment fis-suq, is-suq ma jistax jisolv il-problema għalda, stant rekomendazzjoni ta' għatmu jaħdmu, rekomendazzjoni ta' jaħdmu jek ikun hemm inċentivi u l-persuni kienu interessati jagħmlu dan imma fejn hemm falliment tassu hemm bżonn liġijiet. If, uh, if we think what would these be over in that X'għandhom bżonn dal persuni bdejn żejjed? U x'funzjonalità għandhom il-kontijiet tal-bank uh, għal dan nies? L-iktar punt importanti li nżommu likwidità u tkun u li wieħed ikun jaf fejn l-ispiża u tħol ta' tijak. Qed imorri kollok statement kull sena tkun taf fejn ijat u din hi kwistjoni bażika ta' edukazzjoni finanzjarja. Passaport. Kan tal-bank huwa passaport. Huwa punt għandu x'jaqsam mad-dinjità tiegħek ma l-identità tiegħek. Fl-Istati Uniti per eżempju, credit card hija passaport. Għaliex l-karti ta' identità fl-Istati Uniti ma jeżistux. Jekk m'għandekx kont tal-bank illum e, tfisser li inti ċittadin ta' tini klassi. trasferiment ta' tħul? immigranti ġa semmew, immigranti għandhom problema kbira ta' trasferiment iktar jisajn il-prezzijiet ta' Western Union u ta' il-kumpaniji eh, jieħdu fil-mija ta' tal-ammonti speċjalment fuq ammonti żgħar. Għal daqstan dawk li ġa għandhom ftit flus qed jitilfu aktar minħabba li m'għandhomx aċċess għal kont tal-bank. fejn il-Komissjoni nixxi lażom il mizati baxxi. Jekk hemm soluzzjoni din tkun għata legali u għandna nħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' bank illi jagħti kont nafleq bistil ħin skużani skużawni. jina nitlab ukoll kreditu għal overdraft għaliex kreditu huwa bżonn jus f'ammont żgħir għal raġunit ta' likwidità. Ma' rakkomandazzjoni naqbel perfettament l-spejjes għandhom ikunu speċifikati aktar u l-kreditu għandu u kol ikun inkluż fil-konsiderazzjoni ġenerali. Well, thank you very much indeed. And also, I think... Grazie ħafna, jena nirringrazzja tal-li eh, fakkartna fuq l-istoria vera twila ta' din il-proposta l-ek nishtiq nir-ingrazzjak tal-li qasamt mana il-ħidma li inti wettaqt u jista' jkun li se nkunu nistgħu nagħmlu xi progress kulħadd għandu dokument tiegħek issa għalli għalli kullħat jistajat jihdaqa tajn mela l-kelli brimis għalla xar minuti Mr. Kiminski. Oh, yes. Uh, good evening, everybody. Uh, uh, thank you for... Il-lejla tajba, nishtiq nir-ingrazzjak tal-li jinti eh, student l-Credit eh, Unions eh, jihdu sem f'dan ismiħ. Nishtiq najt kentejn dwar kif aħna naħdmu fuq din il-kwistjoni, kif ukoll xi kummenti fuq il-proposti hawnhekk f'dan il-qasam fil-qosor nixtieq ngħid li jiena nirrepreżenta n-Network Ewropew tal-Credit Unions l-Irlanda, Renju Unit, Polonja, Rumanija, l-Estonja kif ukoll il-Maċedonja. Għal dawk li forsi mhumiex familjari ma' dawn il-unions tal-kreditu. Mela nqablu dawn Mela, l-istituzzjonijiet li jagħtu għajnuna eh, li jgħinu u prinċipju ta' kriterji internazzjonali il-credit unions joperaw fuq livell lokali fi eh, bi uh, frontieri partikolari pal per eżempju zona ġeografika impjeg fi settu speċifiku jew kumpanija jew inkella sħubija f'xi assoċjazzjoni partikolari jew organizzazzjoni. Il-credit unions eh, dawn ma jopperawx b'mod eh, transkonfinali. Aħna lokali kull ma nistgħu nagħmlu aħna mm, servu l-membri fuq livell lokali. L-istituzzjonijiet eh, li ma jkunux għal li dawn jiddistribwixxu l-affarijiet eh, l-membri kollha permezz ta' servizzi li wieħed jiflaħ sal-jom kif ukoll sabiex inibnu il-kapital ta' dawk il-membri eżistenti. Għalhekk il-credit unions dawna jipprovdu faċilitajiet jew inkella servizzi differenti Ehm, maġranza għal konsumaturi u għal specialment dawk il-familji bi salari baxxi jew tħul baxx ġifiri dawk bi mezzi modesti din għad definizzjoni tana għall-isħubija bej bazika credit unions differenti għal-banek mux għeddin għammek sabiex namlu liħ imma differenti u koll minn l-NGOs u koll ġifiri organizazzjonijiet mux governativi u assoċjazzjonijiet ta' microcredit u għax aħna eh, sostenibli eh, weħedna mannix aħna x'investituri esterni mannix bżon aħna li kollna appoċ estern ma nużawx aħna għajnuna statali sabiex namlu l-attivitajiet tagħna f'ħafna mill-ġurisdizzjonijiet. Xi credit unions joffru mhux biss servizzi sempliċi imma joffru wkoll servizzi bħal Eh, servizzi ta' ħlas kontijiet tkun renti debit cards ATMs kif ukoll l-internet banking hemm xi credit unions ukoll li huma permessi li joffru xi self sabiex wieħed jixtri dar. Mela kif diġa tilkom, il-maġġoranza ta' dawn huma istituzzjonijiet demokratiċi huma mmexxija mill-membri u ta' spiss volontira imexxu il-unions jew il-bord ta' diretturi jew supervizuri. Rifri dawk li ma jirġivu lebda salarju, lebda ħlas għall-attivitajiet li dawn iwettqu. Il-credit union storikament dawn ġew imwaqfa sabiex jagħtuk eh, aċċess għall finanzi lill komunitajiet speċjalment biex jġildu l-użura. Illum il-ġurnata il-credit unions normalment jifokaw fuq il-konsumaturi bi salari baxxi jew inkella tħul baxx u aħna tnejnu lil dawn l-individwi sabiex jibnu il-tfaddil personali tagħhom u sabiex jiksbu aċċess għal self affordabli u b'mod responsabli qed niġġieldu wkoll sabiex intejbu l-litterizmu finanzjarju tal-membri tagħna. Se ngħid kentejn dwar l-attivitajiet tagħna sabiex nappoġġaw l-inizjattiva ta' inklużjoni finanzjarja tal-Kummissjoni Ewropea ma nixtieq ngħid jiena li dak li aħna rikmandaw pala approċċ olistiku huwa approċċ olistiku dan huwa importanti sabiex eh, l-inklużjoni finanzjarja jew <coughs> tiġi imħadna bi l-approċċ olistiku nixtieq nfissru li eh, nies għandhom bżonn l-edukazzjoni, l-informazzjoni, pariri, għandhom bżonn jkollhom aċċess sa' servizzi bażiċi servizzi eh, bażiċi differenti, mhux biss kont mm, tal-bank, għandhom bżonn li jkollhom ambjent legali xira biex ikun hemm protezzjoni tal-konsumatur u importanti li jkollna liġijiet eh, tajba eh, u liġijiet li jevitaw li li kunem trattament mux indaqs, specialment jek qablu l-affarijiet mal-banek ċentr mm, kummerċjali ta' spiss niltaqgħu ma' dawn il-problemi f'ħafna pajjiżi fejn il-credit unions jeżistu. Aħna u koll Eh, niltaqaw ma' xkiel tekniċi u legali fl-istati membri li jillimitaw l-abilità tal-credit unions li joffru kontijiet kurrenti ta' servizz sħiħ. Il-credit unions joffru eh, issa għal ħafna snin kontijiet bażiċi minnajr miżati u jew inkella bimizzati trasparenti vera baxxi mingħajr xi multi jew partikolari fil-kontijiet bażiċi tagħna ma nafrux uh, eh, faċilità ta' overdraft ġifieri li persuna sel fuq kreditu imma kull membru tal-credit union ovvjament jista japplika li jkun hemm servizz imwessa għalhekk dawn għandhom aċċess mhux biss għal servizzi bażiċi imma jekk dawn ta' xi ċirkustanzi ikollhom aċċess għall iktar servizzi komplikati jew sofistikati imma xi pajjiżi partikolari bħal pereżempju l-Estonja, l-Irlanda, r-Rumanija dawn il-credit unions għandhom xi restrizzjonijiet fuq li joffru kontijiet kurrenti f'xi każijiet pal pereżempju fl-Estonja jew inkella ir-Rumanija il-credit unions dawn ma kienux autorizzati li jaċċettaw depositi pereżempju jew tfaddil mill-membri f'xi każijiet oħra il-liġi nazzjonali tillimita il-possibilità li wieħed joffri. l-abilità ta' kreditu xi kultant l-infrastruttura tkun eh, eh, tiswa ħafna flus għal credit unions. Per eżempju, il-Polonja milna studju sibna li 23% tal-popolazzjoni tal-Polonja mandomx kontijiet tal-bank u żewġ raġunijiet il-prinċipali kienu eh, kwiet dwar l-ispejjeż sola mm, sabiex dawn ikollhom kont eh, tal bankun u għasta fuġġiġa fil-banek. Imma skont eh, Ir-riċerka li saret mill-Bank Nazzjonali ta' Polonja sibna u koll li 54% ta' dawk li wieġbu għalu li huma basikament m'għandhomx bżonnu eh, kont tal-banka x'għandhom preferenza eh, jippreferixxu bażikament jużaw il-flus kontanti. Mbagħad hemm numru eh, ola ta' nies li esprimow li t-dħul tagħhom huwa baxx wis m'għandhomx flus infaddan m'għandhomx idħul regolari per eżempju il-mizati huma ola wis e, l-ispess huma ola mill-benefiċċji u hemm interess baxx fuq it-tfaddil. Kien hemm biss 2.6% ta' dawk li wieġbu li qalu li ġew rifjutati ġifira ma setawx jiftħu kont minħabba nuqas ta' impjieg permanenti. Kien hemm min qal li iva li s servizzi eh, huma komplikati wis imma mhux ħafna mill-popolazzjoni qalu hekk. Għalhekk se ngħaddi jew se naqbes l-attivitajiet eh, tagħna li aħna wettaqna matul dawn l-aħħar sentejn u eh, li se nagħmel issa se nkellimkom fuq x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea. Aħna nappoġġaw li l-Unjoni Ewropea iżomm il-pressjoni eh, politika fost l-istati membri sabiex jippromovu l-inklużjoni finanzjarja. Aħna naqblu fil-mija mal eh, dawk l-aspetti tal-kontijiet li qed jiġu proposti u li kun hemm mhux daqshekk obbligazzjonijiet jew diffikultajiet ħalli bekk il-ftuħ ta' kont ma jkunx jiswa jiswa wis flus u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom bżonn jadottaw approċ komprensiv sabiex dawn jiġġieldu kontra l-esklusjoni finanzjarja inkluż li kollok dejn żejjed u sab billi ħarsu ukoll lejn spejjeż eh, eċċessivi. Uh, Ir-regoli ta' kontra il-ħalsil tal-flus xe jirrekjedu wis eh, rekwiziti ta' identifikazzjoni li jiso jwaslu għal xkil, nuqqas ta' ċess tal-kreditu sabiex wieħed iħallas l-affarijiet dan għadu ostaklu enormi vizavi il-ħlasijiet ta' servizzi u f'xi każijiet għajnuna mm, jew qotjiet ta' għajnuna teknika mill-Unjoni Ewropea dawn din l-għajnuna tista' tgħin Grazzi ħafna. Uh, well, thank you very much for... Grazzi ħafna tal-li inti samt mana l-arfin expert tijak f'dan il-qasam jena naħseb li e, u inti stesset li hemm ħafna kwestjonijiet komplessi um, interessanti li uh, Kemm inti kif ukoll dawk li tkellmu eh, qabel b'mod partikolari Sur Rajdner, eh, tkellimtu dwar id-direttiva dwar il-kreditu tal-konsumaturi u aħna eh, ma tantx għamilnieh dan u dan ir-reviżjoni ta' dan il-kumitat mm, qed tirrevedi l-affarijiet imma issa u kellna prezentazzjoni fuq l-istudju ta' dan il biraħ stess. Għalhekk hemm xi punti li nixtiequ nistiednu rapporters tagħna jitkellmu fuqhom ukoll. Tajjeb ħafna mela l-aħħar kellim, l-aħħar preżentazzjoni tagħna it taqsima mis-Sur Peter Diebeg nittama li jirna xili nipromonzja ismek b'mod korret għalhekk jiena nista' nadilek il-mikrofonu sabiex taqsam magħna l-esperjenza konsiderevoli tiegħek f'dan il-qasam. President, membri onorevoli ta' dan il-Parlament, sinjuri, huwa onur li qed hawnhekk magħkom illum fil-preżentazzjoni tiegħi fil-qosor se naddi d-dispożizzjonijiet ta' trattati li jistgħu jkunu relevanti li jekk wieħed jixtieq jirregola l-aċċess għal kontijiet tal-bank eh, bażiċi eh, bħala servizz ta' interess ekonomiku ġenerali. Mela, se naddu l-artiklu mbagħad naraw xi problemi dawn l-artikli jikkawżaw. Mbagħad se ngħidilkom ukoll nagħtikom ftit soluzzjonijiet ukoll. Għandi xi slideshow zawnek? No, but it's not on the screen. Lemma, mux il-kellim jajt li l-affarit mux fuq l-screen. Mena, hemm problema teknika zaħira L-ewwel dispożizzjoni li għandna nitkellmu dwar dispożizzjoni li jinstabet fit-trattat oriġinali fit-taqsima dwar regoli ta' kompetizzjoni. U qed nitkellem dwar artiklu 106 ta' trattat attwali. U eh, dana eh, isemmi eh, b'mod speċifiku kumpaniji li jieħdu ħsieb is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u l-ħsieb jew l-idea l-prinċipali ta' artiklu 106 li trattati ir regoli normali ta' trattat eh, japplikaw għas servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali ġifiri din għal parti ta' trittat u jekk inti tixtieq mbagħad tibjet minn eh, dan il-punt trid tagħti ġustifikazzjoni u trid ukoll ta' ċerta li inti ma tamilx um, xi intħil mhux sproporzjonat għal regoli normali ta' trattati ġifiri il-moviment ħieles kif ukoll il-kompetizzjoni. Dan kien il-punt ta' tluq tal-trattat oriġinarjament il-lef ITI e ġifiri Service of uh, less, less ETI ġifiri Service of eh, General Economic Interest Umbat, eh, bit-tata ta' Amsterdam eh, ħarġet dispozizjoni partikolari fuq l-SGEI u din il-dispozizjoni umbat ġiet imwessa fit-trattat ta' Lisbona. U fit-trattat ta' Lisbona umbat eh, hemm artiklu 14. U Vera ħasra li eh, ma nistawx intello dan l-slide fuq l-screen għax uh, dina kizba lingwistika enormi eh, xikultant uh, kizba li sir fuq il-level tal-Unjoni Ewropea. Vera uġiħ taras li taqra din id-dispozizjoni minn iċċert jekk nifimma ma sibx li emmin jifimma din id-dispozizjoni imma l-ideja l-prinċipali ta' dan l-artiklu li L-Unjoni tista' toħroġ bil-prinċipi sabiex joperaw is-servizzi ta' eh, interess ekonomiku ġenerali mbagħad tal-istati membri sabiex dawn jiprovdu, jorganizzaw u jiffinanzjaw dawn is-servizzi u hemm għatta riservi per eżempju mingħajr preġudizzju għal ħaġa partikolari, imma dina l-ideja l-prinċipali ġifieri l-Unjoni toħroġ bil-prinċipi ta' kif dawn l-affarijiet jistgħu joperaw fil-prattika forsi xi wħud minnkom rajtu li l-artiklu ma jgħidx li l-Unjoni trid toħlo il-SGEI, iġifiri se jkunem avukati, avukati li eh, forsi eh, għandhom id-dubi tagħhom dwar jekk persuna tista' tuża dan l-artiklu sabiex jinħolqu is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. U mat punt ieħor li nixtieq insemmi hawnhekk dwar dan l-artiklu 14 li il-regolament, il-regolament jrid fil-fat regolament ir-regolament irid ikun fil-fatt regolament smajna illum li il hemm ħafna regoli differenti fl-istati membri differenti u normalment jiġina l-ħsib li l-aħjar li kolna direttiva peress li direttiva tikkonsidra ħafna iktar differenzi fil- uh, sistemi legali differenti tal-istati membri. Għalhekk, jekk wieħed jipprova jew juża artiklu jew applika artiklu 14 imbagħad tispiċċa tiltaqa' mal-problema li lat um, li jista' jintuża huwa biss direttiva Importanti li ma nipruvawx aħna nibbażaw regolament fuq artiklu 14. Mbagħad um, l-SGEI fi protokoll 26 dan il-protokoll dan ma tantx jagħtina bażi legali għal qatt imma importanti li nieħdu nota ta' dawn l-affarijiet għax għal darba oħra r rwol ta' autoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u r-wol huwa li dawn jagħtu u jorganizzaw servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Għalhekk għal darboħra għandna dan il-ħil jew dan il-punt fil-formulazzjoni li mhux l-Unjoni għandha bżonn tibda toħloq dawn is-servizzi. Mbaħt, jiena naħseb li tajjeb li nsemmu wkoll li għandna servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali fil-liġi sekondarja. Meta bdejna aħna li ħidma tagħna fuq liberalizzazzjoni tas-suq eh, u fil-industrija tan-netwerk, telekomunikazzjonijiet, eccetera, U ma għallu li flatti sekondarji li u latti tal-liġi sekondarja wieħed jista' jisib dispożizzjonijiet tal-SGEI. Imma f'dawk latti mhux l-Unjoni li toħloq dawn is-servizzi. L-Unjoni tajt li aħna se nilliberalizzaw dan is-suq u mbagħad se nħarsu l-SGEI tal-Istati Membri biex naċċertaw pereżempju li jkun eh, hemm pereżempju telefons fi żoni remoti jiġifieri hemm ħarsien ta' dawn is-servizzi, servizzi li qed jinħolqu mill-istati membri stess. Speċjalment jekk inħarsu lejn l-atti tal-liġi sekondarja ma hemm ħafna preċedent għal ħolqien ta' dawn l-SGEI fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, eh, fl-aħar dispożizzjoni li għanna nistudjaw għad dispożizzjoni dwar l-armonizzazzjoni ġenerali, artiklu 114. 114 ovvjament dina possibilta u jiena naħseb li l-possibilta se serraħ fuq kif wieħed se jifformula l-istrument aħari li wieħed jattantiċipa li jaddottax jekk tiftakru 114 dispożizzjoni sabiex jiġi konkluż is-suq intern. Għalhekk aħna għandna preferenza jekk avukat se jkolli bżonn juża dan l-artiklu li jkun hemm dimensjoni transkonfinali ċara. U Jena qed nisma' ħafna kliem li qed jintqalu dwar l-inklużjoni soċjali iva dan l-għan huwa wieħed li għandi ħafna rispett għalih. Imma x'nistgħu ngħidu dwar id-dimensjoni transkonfinali ta' dan l-għan. Jekk wieħed jisħaq fuq l-aspett tal-inklużjoni soċjali mela wieħed forsi se jiltaqa' ma' problemi fl-użu ta' artiklu 114 bħala bażi legali. Forsi aħjar jekk wieħed jixtieq juża 114 tajjeb tajjeb li tisqu fuq is-sitwazzjonijiet li smajna dwarhom hawnhekk bil-kollega eh, tijaj l-esperti ġifiri tal-situazzjonijiet transkonfinali kif rajna fl-Svezja Jonathan Vu tkellem eh, dwar is-situazzjonijiet eh, is-situazzjoni tal-istat membru tiegħu ta' oriġini ġifiri tisħaq fuq dawn is-situazzjonijiet iktar milli ikollok dimensjoni transkonfinali li se ġustifika li wieħed jista' juża dan l-artiklu 114. Naseb dak li xtaqt najt jena, grazzi għall attenzjoni ta'kom. Thank you very much indeed. Uh, you probably gathered that we... Grazzi għafna naseb uh, irna xilek uh, konkludi li aħna um, vera irnex qed nużaw it-trattati u um, sfortunatament ma ma stajx inti it-tella. Mela, mhux ma nafx forsi tista' tagħtina referenza oħra artiklu 14 dan japplika l-prodotti agrikoli, u sorry, il-kellim jgħajt ehm, artiklu 40 japplika l-artikli eh, agrikoli, ġifiri forsi tista' tagħtina referenza l-korretta, imma Iva, bilna fuq 114. Uh, right, uh, well, thank you all very much uh, for contrast. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjakom għal dan il-prezentazzjonijiet li kienu interessanti ħafna, differenti u koll. Għalek issa se nistieden il-kollegi sabiex jagħmlu xi mistoqsijiet lilkom. Għabbel ma ngħaddu għall istalimis ġifiri se nippruvaw aħna nżommu fil-qosor għax imbagħad eh, nixtiequ li eh, niġru konklużjonijiet lejn l-aħħar. Min jixtieq jagħmel xi mistoqsijiet partikolari l-kellima tagħna. Eh, perhaps I can just start the ball rolling in particular. Forsi nista' nibda jien jiena ħassejt li l-kwistjoni tal-kontribut tal-credit unions eh, kienet importanti ħafna f'dan id-dibattitu għax eh, hemm kontesti legali f'ċerta pajjiżi li fihom joperaw, f'ċerta pajjiżi m'hemmx affas legali fejn jistgħu joperaw ċevejna eh, ħafna informazzjoni utli, imma hemm xi kwistjonijiet konkreti għal credit unions li aħna suppost eh, li għandhom jinformawna. Għasab li għandhom kontribut għawek, imma għandhom kontribut forsi f'aspetti oħra fej nis ġiġa għandhom għacċess għal banek. Eh, forsi jistaj jkollhom għacċess għal finanzjar iżjed għacċessibli. Per eżempju, f'pajjiżi għandna skemi ta' kooperattiva li huma sa' ċertu punt credit unions biex jippermettu li ċerta nies jibdew in-negozju tagħhom meta huma jkunu blampik. Imma jidher li hija xi ħaġa li b'xi mod ieħor għandna nieħdu nota tagħha u ninkluduha. Il-credit unions jieħdu parti fl-inklużjoni soċjali diversi forum. Aħna nofru servizzi prezz raġonevoli li l-familji modesti u f'ċerta ġurisdizzjoni pempju fil-Polonja aħna għanna dritt ukoll nofru servizzi lil dawk eh, li jibnu jibdew il-negozju tagħhom eh, ma jrid ikunu membri individwali li kollhom negozju li involvi lilhom biss. Il-problema ewlenija li jina qed nantiċipa fil kastar tal polonia huwa minnu għas ta' ċess dirett għal forma ta' pagamenti l-infrastruttura ta', ta pagamenti. Din hija fenomenu li aħna nosserva f'pajjiżi oħra wkoll. Din hija ħaġa li għandha x'taqsam mal-spejje, speċjalment ta' kredit union żgħar, biex jisiru parti minn eh, din l-infrastruttura ta' ta' pagamenti, settlements biex nkunu eżatti. Aħna noffru l-ftuħ eh, ta' kontijiet eh, bażiċi natu kol ċerta' self l-nis eh, li mandomx eh, eh, background ta' self li mux problema kbira. il direttiva ta' dwar il-kredit l-konsumatur fil-Polonja miex problema, aħna naqaw fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Consumer Credit Directive u aħna naraw li hemm ħafna benefiċċji għal membri tagħna Hemm kwistjoni li forsi mhijiex popolari wisq f'ċerta pajjiżi imma għandi nam referenza li Hemm parti mis-suq, parti kbira mis-suq li mhux regolata. Dak huma eh, li dawk li selfu il-flus, kumpaniji li li għamlu self u jużaw eh, din is-sitwazzjoni ta' esklużjoni soċjali biex jagħmlu gwadan fuq dawk li huma fqar, ħaġa li nnutaw fil-Polonja. Ħaġa li kapaċi tistaw taraw ukoll fil renju Unit u f'ċerta pajjiżi oħra. Fil-Polonja dawk l-istituzzjonijiet mumiex taħt supervizjoni, mumiex regolati u, jista, u ma jsegwux. Mm, eh, ma jgħawx taħt il-Consumer Credit Directive, per eżempju, eh, jiskapulaw dawn il-regolamenti. Fu livell tal-pajizi individuali naraw li hemm ċertu nuqqas ta' strateġija ta' edukazzjoni finanzjarja. Fil-Polonja mem lebda interess minnaħat tal-gvern li jistabbilixxi l-tip ta' strateġija. Għanna l ta' tagħna li aħna namlu bħala credit union imma l-gvernijiet mill-lider mandom lebda interess ma jirawirix bħala priorita. Grazzi. Nistaw namlu referenza għal deżetat, s-sur xmiċ taqja ġaħġa, un-bat il-Sinjura Gavard. Grazzi ħafna dawk li mandom bżon kont bankarju ma naħsibx li huma li dawn huma ċittadini li aħna qed nagħmlu referenza lihom. Dan il-graf tajt li hemm xi 5 seba' fil-Polonja. Iżjed, iżjed, jgħid il-kellim. Eh, ma jridux da s-servizz, u hemm min jajtu ukoll li ħossu li komplikata ma nix nifokaw fuq dawk inti għamilt komment qabel, President, li ħassejt li dinja t-istab t-ġi eh, eh, regolata mill n innifisom. Eh, imma l-fattu li da ma ġarax, aħna għandna problemi. Ma nix namluha komplikata wizda, għandna tendenza li kollox namlu, kollox komplikat. Minn mux t-tkellem dwar jien, mux t-tkellem dwar li n nselfu l-flus l nis professur intkort ta' referenza dwar id-dejn tal-klienti u għandu bżon likwidità jiena kieku nkun bank nidem f-bank eh, nirrifjuta li dawn nies ikollhom kont bankarju. L-istint tiegħi huwa li kull ċittadini fl-Ewropa irrit kont bankarju aħna għanna neprovdu kont tal-bank. Ma mux biss self, ma nux n ntuhom self jekk jekk qed nitħattu fuq dan eh, din issir komplikata. U mbagħad dak il-każ ma jkun hemm lebda ebda riżultat tangibbli. Rapporter, sur kapart l-ewwel forsi. jew nħallu l-sur klut l-ewel. Zawx eh, għandi zawx mistoqsijiet, jena nixtieq nibda billi nam referenza dak li għal sur Schmidt, jena u koll naħseb li għanna nifokaw principalment dwar aċċess għal kont għalli kun jista' jipparteċipaw f'soċjetà eh, minna l-użu ta' kontanti, ta' flus kontanti, tranzazzjonijiet minna flus kontanti u mux self, dik naħseb li hija problema, ma evidentement daka eh, tqajjem kwestjoni teknika li l-reprezentanti tal-banek dejjem eh, jgħajmu kif ħat iżgura li tagħti mm, li xaħat possibilità li ħallas fuq l-internet minn ma b'xi mod joħor tidħol fid-dejn. għal li għandu jkun hemm forsi li jkun hemm overdraft għal menu Ma xtajdu l banek li jgħidu li aħna ma importax li kollom il-kontijiet bankari sakemm ma jaqbżux u jitlu fid-dejn. Imma kif għad-izgura? u tajt li daw n-nis li tajdilom li ma rriċ li daw jisselfu l-flus jew jihlu draft bid-difikulta biex jirkupraw flusom. Fejn ħat għamil il-linja, fejn ħat tkun l linja divizorja. Il-tini mistoqsija hija ħaġa li għamil referenza li jasur Kaminski, kollega dwar mir Unit eh, għamil referenza għal Credit Unions mill-Komitat Ikon għal li dik tip ta' ħaġa hija wisq għal credit unions sa' dan huma istituzzjoni speċifiċi li m'għandhomx ikollhom l obbligu. Inti tara, inti tħoss eh, sur Kaminski li ma jkunx problema li dawn il-credit unions jaqgħu taħt dawn dawn ir-regoli. Grazzi ħafna. Ħna għandna noqogħdu attenti Eh, li ma nħaltux l-affarijiet dan id-dibattitu tajt eh, l-Onorevoli Gebhardt. Hemm problema dwar dawk li jiddejnu, problema li għandna nindirizzaw, ma ħana mhux ħana affettwaw da. mill-fatt li aħna ħanatu aċċess għal kont bankarju. Ovvjament m'għandix ninsew li hemm konnessjoni bejn it Aħna għanna naraw li hemm differenza kbira dwar aċċess għal kont bankarju u affarijiet oħra. Għandek mistoqsija sur Kaminski u Sinjura Fili. U din il-mistoqsija hija għalek tip ta' strumenti eh, nistaw nofru li mux neċessarjament tkun lur liġi li biex niżguraw li flimkien ma' dan il-kont bankarju bażiku tistgħu tagħtu xi tip ta' taħriġ liċ-ċittadini li ma jafux eh, jimmaneġġaw il-flus x'tip ta' konnessjoni forsi nistgħu nistabilixxu. Per eżempju, fl-Awstrija, me jkollok kont eh, jatuk informazzjoni eh, u taħriġ kif eh, jistaw jimmanġjaw il-kont tagħhom. Tista' timmaġina li jista' jsir xi ħaġa simili. Mela, m'hemmx mistoqsijiet oħra mill-members issa eh, nibdew bil-kellima tagħna biex jirrispondu jirreaġixxu. fuq dak li huma sema sessa. Nibdew l-ewwel sinjura Fili. Issa dwar il-ħlas fuq l-internet il-debit card għandha tkun parti mill-bas mill-kont eh, bankarju meta ma jkun hemm xi flus fil-kont da' sekk spiċċa ma tistax tieħu iżjed. Meta niġu għal overdraft eh, ġamet referenza għal dak, ma naħsibx li għandu tkun partem mill-pakket Ewropew bażiku, din hija ħaġa li tista' tiġi stabbilita fl nazzjonali. U dwar da jista' jkun hemm eh, kondizzjonijiet speċifiċi eh, li limitaw ma din għandha tkun ħaġa ta' diskrezzjoni nazzjonali, ma m'għandniex ninkluduha fil- pakket ta' kont bankarju. Meta niġu għal debit card, specialment għal eh, xogħol eh, fuq l-internet, eh, maġġoranza tal-kumpaniji jaċċettaw biss credit cards. Ikun hemm bżonn forsi niżguraw li n-negozji online jaċċettaw forum oħra ta' ħlas, specialment dawk is-siti nazzjonali. Jiena batanċina kanita li kunem aċċess għaddejn biex għet id-dejjen. Għax jekk ma eh, jkollokx eh, kont bażiku ma tistax taċċedi għal servizzi ora. Eh, Self, assigurazzjoni, Jekk inti ma jkollokx kont bażiku m'hemm forma li inti tista' eh, tissellef il-flus. Meta niġu għal pakket bażiku aħna ma nħoss li għandna nagħtu definizzjoni f'livell Ewropea eh, dwar il-forum ta' eh, pagamenti. L-importanti huwa li wieħed jista' jirċevi flus fil-kont, jibgħat flus mill-kont ħallas kontijiet e, jiġbed l-flus kuntanti dak huwa essenzjalment is-servizzi li qed nitkellmu dwarhom. Naħseb li qed naqblu dwar il-servizzi bażiċi li kont bażi għandu jagħti. U l-maġġoranza tal-credit union ma sibx li ħadd toħloq diffikultà la Polonja u laqas l-Irlanda u laqas Renju Unit taħt il-liġi ġdida fir-Renju Unit Postijiet oħra, f'pajjiżi oħra, Romanija u Estonja, naħseb li kapaċi jkun hemm ċerta problemi li wieħed jaċċetta eh, flus minn membri. Allora hemm bżonn li wieħed ibiddel il-liġijiet f'dawk il-pajjiżi. Hemm konnessjoni bej il-kont bażiku u taħriġ kif wieħed eh, imexxi l-kont. Dik hija ħaġa li nagħmlu fil-credit unions. Dak li nippruvaw nagħmlu b'kampanji f'livell nazzjonali. Dak li aħna nagħmlu mm, b'attivitajiet differenti f'livelli differenti. Il-ferat tagħna sibom anki f'komunitajiet żgħar irħula fejn m'hemmx banek normali fejn in-nies l-unika ċest li għandhom għas-servizzi bankari huwa l-ferat tal-credit union. Ma nafsibx diħed tkun problema minna ħatana almenu. Aħna nistaw nitolbu l-banek kommerċali. Ma nafx jekk nistax ma nafx jekk nistax nitolbu l-banek kommerċali li jamlu da li jagħmlu Jatu eh, pariri mm, oġġettivi u jatu ehm, taħriċ. Grazie. Jena naħseb li uh, mm, ħagġa tista' ssir ħlas mingħajr uh, credit card ma sibx li teżisti fid-dinja. Aċċess għal kont Jek tarax qed jiġri pereżempju fi Franza kemm hemm ftit nies li nies hemm rekomendazzjoni fil-Ġermanja fejn banek li kienu għadhom qed jagħtu self l-nies li ġamdejna qed inaqsuhom. minna 10 snin jek tippermetti da tip ta' kreditu hija ħaġa li li twassal għal ħafna nis mdejna. Sfortunatament dik hija sitwazzjoni. Sur Klute jixtieq jgħid xi ħaġa. Jien għandi mistoqsija konkreta fil-Ġermanja hemm konti ta' protezzjoni dawk huma eh, reazzjoni għal dak li inti għamilt referenza liha fej wieħed jaqgħad dat tip ta' eh, kont ta' protezzjoni ma' kont ta' ħlas. Hemm protezzjoni hemm sistemi speċjali għal dawk li għandhom dejn, dawk ikollhom kont addizzjonali ja sistema li ġistablita issa ħajkollhom kont addizzjonali biex dawn inħarsuhom mid-dejn. Għal darba oħra. Din hija kwistjoni li verament hija interessanti għalija. Tajt l-Onorevoli Gebhardt, mux qed nitkellmu dwar kont speċjali, addizzjonali. Qed nitkelmu dwar nies li jista' li nies jkollhom il-kont baziku. Dak huwa dak li aħna jridu eh, nottienu. Uh, Għalek għanna l-esperti biex nidentifikaw fej jizistu problemi u fej edin fejqijat l-ostakoli xkilli li wieħed li tjeleb. biex ikun nistaw naraw kif nistaw natrattaw il-problemi li jeżistu. Mux qegħdin nitkellmu dwar xi eh, tip ta' kontijiet ġodda biex nħarsu lill individwi għandna bżonn li E, in-nies ikollhom il-kapaċità li jiftħu kont biex jagħmlu l-ħlasijiet tagħhom. Għalhekk ċerta nies li għan mhux solventi, allura f'dak il-każ għandu jkun hemm il-kapaċità ta' kont biex jagħmel il-ħlasijiet tiegħu biex jiffaċilita il-nis in ġenerali, mux nitkellmu dwar xi tip ta' kont speċjali, jekk hemm konti speċjali fil-Ġermanja, allura dak insaqsi jekk xi ħaġa tajba. Ma nix namlu xaħġa, ma namlu xaħġa għax xaħġa ma eh, saret ħazin ximkien ieħor. Skorri dan pont ħan id-diskutu ktar tart. Sir Gejberg, bat, nifqaw hemm għaliex għandna tliet esperti oħra li rridu jitkellmu mbagħad diskussjoni ġenerali. Sebt artiklu 14 fil-fatt. Grazzi, skużani tal-li ma eh, pronċajċ eh, kem tiegħi tajjeb, fil-fatt aħna daniżi mhux dejjem ikunu ċari meta nitkellmu, hija speċjalità tagħna fil-fatt. X'għandhom inkludu liġijiet, għandhom inkludu aċċess għal kreditu, il-komment eh, numru wieħed ju li għaddejjin minn kriżi finanzjarja, illi saċertu punt bdiet minn l-aċċess għal kreditu u naħseb li għanna nżommu f'moħna dan. l l u regolamentazzjoni fuq l-aċċess ekonomiku natu aċċess dan mhux il-mod kif nimxu l-qoddim għal minnu fi ċirkostanzi preżenti. It-tieni punt nara numru ta' problemi tekniċi sabiex nidefinixxu eżattament xridu ngħidu kemm kreditu lil min irrispettivament mill-falliment, mid-dejn, eccetera, eccetera. Teknikament huwa legalment diffiċli li tagħmel regolamentazzjoni ta' dan il-qasam. Ninsabu fil-limitu għal dak li għandu x'jaqsam x'nistgħu ninkludu fid-dispożizzjoni tagħna dwar is-suq intern. Jekk iridu regolament li huwa bbażat fuq artiklu 114 naħseb ikkun diffiċli li ninkludu l-aċċess għal kreditu fi proposta. I think as Mrs. Gephardt point out, we weren't... Kif għalet l-Onorevoli Gephardt, għedin forsi nitlu f'kompetenzi nu mixtana unek. Dan wassanna għal grupp ta' kelima l-imis. U jekk irrobhom jitkellmu ukoll fuq benefiċċji għad s suq intern. Huwa għapieċi speċjali għalija li introduċi l-ewwel darba wara ħafna żmien għaliex kien regolari hawnhekk il-ġemmari. U għamel tranzizzjoni fir wol ġdid il-President ta' Fondazzjoni għall-Inklużjoni Ekonomika Ewropea. Nidu Kostler ġajt jgħat hawnhekk magħna. Mbagħad is-sema minn Bernard Bajo direttur ta' finanzjament alternattiv involut fil-grupp ta' utenti ta' servizz finanzjari finalment Dirk Stein, direttur mill-Assoċjazzjoni ta' Banek Ġermaniżi u responsabli għal teknoloġija bankarja u retail technology. għal stant għanna tlet persuni ta' esperjenza kbira, għax hemm li kull wieħed jekk iġobkom żammu fil-ħin sabiex ikonna ħin għal dibattitu fl-aħħar. Mari l-ewwel. Thank you, Chairman. Uh, Grazzi President. Grazzi ta' krim kordjali tijak, kos erġa jataw fosbib, għandi pozizjoni ġdida, milix ħafna fil-pozizjoni, Fondazzjoni Ewropea l-Inklużjoni eh, Finanzjarja, waqfa fl-2010, li tinklużi għażla ta' l-assijiet u kontijiet tal-bank. Anka tal-buni li nipresedi il-proċess ġit ta' svilup, kabbiru so intern l-għenet fuq dawn qed nifukaw palissa. konta kont taħlesit bażiċi u ċendu inkludi, u tielet il-każ għal approċċ obbligatorju. Aħna nilqaw il-kritika ta' Sinjora Gebhard oħrajn fuq l-approċċ eh, artab u hawnhekk għanna bżonn anka laqta kemm xi iktar obbligatorja. Il-każ soċjali għal kont taħlas bażiku u l-fatt li dan jorqot 30 miljun hija ħaġa ċara biżejjed, però hemm ukoll argumenti favur tkabbir u soq uniku. Huwa magħruf fl-Ewropa illi tkabbir u għal aktar effettiv meta dan ikun inklusiv. Meta kulħadd jista' jkontribwixxi għal żvilupp ekonomiku skont l-abiltajiet u kapaċitajiet kull persuna u aċċess għal servizzi finanzjarji huwa essenzjali f'dan kollu. Minar ma nitlu fil-komplikazzjonijiet tal-artikli ta' trattat, aċċess universali għal servizzi ta' interess ġenerali huwa mira importanti l-Unjoni Ewropea huwa kontributur importanti għad kabbir u l-mod kif aħna nikbru fl-Ewropa. Ma ma nistawx niksbu aċċess sħiħ għal servizzi ta' interess ġenerali mingħajr aċċess għal mezzi ġusti taħlas. Aċċess universali ma jkunx komplut jekk ma nħallsux għas-servizzi. Jekk ma jkunx mezzi deċenti biex nagħmlu dan. Nitkemmu fuq 30 miljon, probabbilment iktar għaliex differenzi fil-metodologiju f'kejl jekk naħsbu f'30 miljon mhumiex kollha dawn vitmi eh, innoċenti ħafna minnhom anzi ħafna minnhom, parti kbira minnhom għandhom potenzjal innovazzjoni għal spirit intrapriża u li kontribwixxu għal żvilupp ekonomiku u soċjali. Però f'dal proċess ukoll se jkunu żvantaġġati mingħajr aċċess għall ħlasijiet. Ma nix nassumu li tkabir ekonomiku ġejbis minn dawk kapital kbir, jew b'mezzi e, b'saħħithom ma' dispozzjoni tagħhom nafu li tkabbir għandu jżid in-numru ta' dawk li jistab ikunu sors ta' profitt tal-banek. Il-progress però se jasal bil-mod ħafna jekk nis u naraw il-banek l-uxlesti provdu l-kontijiet il-kabbir jasal aktar malajr jekk iċ-ċittadini kollhom konti tal-banka terminal f'kontesta so uniku punt ovvju ħlasijiet u it ta' pagamenti fil- fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea jisraw ħafna flus ma komplessi u xi kultant impossibbli mingħajr aċċess għal kontijiet bażiċi. Fuq kontijiet ta' ħlas bażiku nilqaw proposta ta' kommissjoni, pero proposta ma tmurx Jien bizzejiet għal ħafna li dawk illi dawk li l-aktar tibatu minn esklużjoni finanzjarja kapaċità illi wieħed ipoġġi il-kontanti u jiġbidhom f'kont huma aspett importanti għal żmien anka li ġej irridu nażaminaw dan f'kuntest ta' ċessa l-ATMs u anka arranġamenti ta' depositi ta' kontanti u l-informazzjoni fuq dal aspett mhix dettaljata biżejjed. Hemm kwistjoni oħrajn li semmew oħrajn illi mus nidħol fija mawnek. Uħut u kol pala implikazzjoni għalu illi internet u online banking huma risposta ma dam se jġib inklużjoni finanzjarja għal ġejjieni. Il-problema hija hija olja l-aktar fuq dawk l esklużi finanzjarjament. Online banking x'aktarx iżid id-differenzi bejn dawk li għandhom kont il-bank dawk li m'għandhomx. Mux kollox xtor tal-banek, ovvjament. Rridu nagħmlu konti tal-azid bażiċi disponibli u kol għandu kienem take-up għal dawk li għandhom bżonn kont bħal dan u li m'għandhom xaċċess għal banking bażiku. Passi sabiex ikun hemm outreach ukoll permezz ta' awtoritet pubbliċi NGOs u manka l-banek innifisom banek ma jistawx jassistu għal proċess biss imandom u koll iħeġġu u jixprunaw il-proċess u koll kontijiet ta' l bażiċi għandhom ikun għandhom kun hemm aċċess eh, faċli għalihom u għandhom ikunu eh, m'għandhomx jinvolvu magħhom spejjeż żejda. Fuq livell obbligatorju sa. Għandna bżonn approċċ vinkolanti li jinkludi u jippermetti l-Stati membri sabiex jinkludu ċirkostanzi nazzjonali tagħhom. Fil-valutazzjoni tal-impatt tal-Kommissjoni nitkellmu dwar regolament qafas, mhux se noqgħod nidħol fuq li ma artiklu jitratta xiex, xi ħaġa bħal din hija meħtieġa mal-fejn ma nagħmlux obbligatorja. Namlu obbligatorja li xlewnet il-banek musser jiksbu flus minn kontijiet bażiċi. jistaw jamlu flus aktar minn jamlu l-lum specialment jekk jiprovdu spejjes marġinali ma l-fattu illi mm, dan mhuwiex l-iktar eżerċizzju li se jħalli profitti żgur. Strument mhux vinkolanti mhux se jkun effettiv u jinkludi wkoll ir-riskju ta' free riders u distorzjonijiet fil-kompetizzjoni. hemm evidenza ċara li rakkomandazzjonijiet su soft law ma jaħdmux tal-kontest, per eżempju. Brabta ma' servizzi ta' pagamenti, informazzjoni fuq mortgage, informazzjoni fuq spejjes bankarji, u brabtit ma' rekomendazzjoni fuq il-kontratti legali u rekomendazzjoni fuq l-asijiet, fuq kontijiet ta' l-asijiet bażiċi u kol se tkun ineffettiva. La, tuni punti li għajmu minn kollegi, l-organizzazzjoni ta' konsumaturi fil-Germania, Per eżempju, rimarkaw eh, li kienem liġi dajfa li ila li daħlet fis seħ minn 1996, pero il-miri taħħa ma tlaħqux. Punti oħra importanti, hemm xi zoni fil-Ġermanja, xi reġuni fil-Ġermanja fejn fil-fatt għandek approċ vinkolanti għal dawn it-tip ta' kontijiet. U f'dawn ir-reġuni fil-Ġermanja is-suċċess huwa ola mis-suċċess miksub f'reġuni fejn m'għandekx din il-liġi vinkolanti. Temm l-aktar ġenerali rekomandazzjoni u eh, liġi mhux vinkolanti ħadmu kultant riżultati limitati f'setturi speċifiċi f'ġertu stati membri pal fil-Renju Unit, però da riżultati ma stawx jiġu ripetuti fl-istati membri kollha. Dan minħabba illi għandek approċċi differenti u tradizzjoni differenti marbuta ma' liġi mhux vinkolanti u ma' kodiċi ta' pressi fi stati membri differenti. Miżuri vinkolanti jistgħu jaħdmu għaliex il pajzi kollha huma suġġetti għall-istat ta' dritt Miżuri vinkolanti u kollu ma favoriti minn dawk li l-aktar għandhom esperjenza fil-ħidma ma li dawk esklużi finanzjarjament u soċjalment. Eżempju, għandi iktar snin, ktar mill-li għandi fil-fat mor għoddim eh, mor f'bank u ovvjament pensjonat mus se jkun sors ta' profit. Mus minix attraenti, kif se nikkonvinċi li l-bank sabiex niftaħ kont. Nista' ngħid iva se jkollok għaliex hemm rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea fi Brussell. Ma sibx se jkun impressjonati wisq. Jew nista' ngħid hemm liġi. Lakas kas mistaw għamlu xej u xek. Biex imru l-ura l-kwistjoni tal-evidenza, kien hemm ħafna rekomandazzjonijiet dan il-qasam li ġew segwiti minn miżuri vinkolanti. L-evidenza jaċara bizzejiet, ma nistax nifhem l impenn tal-Kommissjoni f'dan il każ deċiżjoni favur rekomandazzjoni għaliex isna għanna l-esperienza ta' tini zwiċ fejn titrionfa t-tama fuq l-esperienza. Sabiex nala, Sur President, kontijiet bażiċi se jgħinu għal tkabbir inklusiv, aċċess universali, rasijiet fis-suq uh, uniku transkonfinali manna bżon dispożizzjoni sabiex insaħħu il-kontijiet bażiċi u morru lilin minn dak li qed proponi l-Kommissjoni. għanna bżonn ukoll approċċ vinkolanti mem l-ebda dubi fuq Si? Naf li inti pala espert passat eh, ek l kont se żomma ħin u grazzi tal mildan dan. Se nitkellem fisem l-utenti ta' servizzi finanzjarji li twaqqaf mill kummissjoni Ewropea. Il-xol tal-FCUG u li noħġu pariri l komissjoni fil-tħejjija għal liġijiet jew rekomendazzjonijiet niprovdu pariri fuq implementazzjoni ta' politika bħal din nidentifika kwistjoniet li affettwaw l-utenti ta' servizzi finanzjari u niprovdu informazzjoni għal rappresentanti u korpi rappreżentattivi fuq livell nazzjonali u livell ta' Unjoni Ewropea. L-20 membri huma qegħdin hemm sabiex jirrappreżentaw l-interessi tal-konsumaturi, intrapriżi żgħar, għanna speċjalizzati fis servizz finanzjari mill-perspettiva tal-utenti. fl li għadda, FCUG kitbet li l-Komissarju Barnier l-President Barroso sabiex nesprimu tħassib tagħna fuq deċiżjoni tal komissjoni Ewropea li tirtira il-proposta leġislattiva fuq l-aċċess għal kontijiet bażiċ taħlas. Id-deċiżjonijiet huma kontradittorji mal-politika pubblika billi ġie identifika dan bħala punt essenzjali flat ta' soq uniku sabiex nżidu il-fiduċa u kien ukoll inkluż il-programm ta' ħidma fejn tax kummissjoni. Ħafna studji konkludew li aċċess għal servizzi bankarji bażiċi huma kruċjali għal ċittadini sabiex jintegraw ruhom fis-soċjetà u kol sabiex nsaxħu il-livell soċjal-ekonomiku ta' ċittadini tagħna u l-ewwel pass għall-inklużjoni finanzjarja kif suppost, kif definita wkoll mir-rapport tal-Unjoni Ewropea tal-2008 bħala dritt tal-kull ċittadin illi ikollu aċċess u li juża servizzi finanzjarji u prodotti fil-soq prinċipali mhux dak sekondarju konna servizzi prodotti adattati għal ħtiġiet tagħhom u li jgħinu l ċittadini jgħixu ħajja soċjali deċenti fis-soċjetà li jgħixu fiha. Inklużjoni finanzjarja marbuta ma' inklużjoni soċjali kif issa qabel. Barra minn hekk prinċipju importanti involut il-ġid biz bażiku u d-dinjità umana taċ-ċittadini hija ħaġa ċentrali hawnhekk l-Unjoni Ewropea bbażata fuq il-valuri ta' libertà, ekwaljanza, stat ta' dritt, rispett ta' drittijiet tal-bniedem, inklużi drittijiet ta' persuni il ma' parti minn minoranzi. Tieni punt? Tkabbir fis intern. Eskużan finanzjari tkun ostaklu għas intern fl-Unjoni Ewropea jintqal fil-pjantazzjoni servizzi finanzjarja dotat fil-design l-inklusjoni finanzjarja pass importanti sabiex ikonna suq ta' servizzi finanzjarji deċenti fl europa Politika, il-white paper fil politika finanzjarja bil 2005-2010 fl-Unjoni Europea tajt illi il-konti tal-bank u ma' Mm, il-muftiħ sabiex ikun hemm partiċipazzjoni sħiħa ta' ċittadini fil-ħajja ekonomika, finanzjarja u soċjali. F'April li għadda l-Kummissjoni Ewropea dotat kif għattu l-att fuq is-suq uniku fejn jissemma illi f'komunikazzjoni li għandha tiġi adottata sal-aħħar tal-2011 il kummissjoni se tippreżenta miżuri sabiex niżguraw aħjar li servizzi ta' interess ġenerali ikollhom għafas li l-om illi jaqdu xorom kif suppost. il komissjoni ħadet nota tal-fatt li mhux ċittadini kollha ma kapaċi parteċipaw mod attiv fis uniku pal per pereżempju aċċess għal servizzi bankarji bażiċi li hija kondizjoni importanti għal partecipazzjoni fil-ħajja soċjali u finanzjarja ħaġa mhux disponibbli għal kulħadd il-Kummissjoni għal stanza tippreżenta inizjattiva li titratta aċċess għal l taħlesit bażiku għal ċittadini kollha bi spess raġonevoli. Kull kien fl-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tal-FSUG, rekomendazzjoni sempliċi mhijiex is-soluzzjoni ideali. Aħna nemmnu bisħiħ illi din ma tistax tkun effettiva da' proposta leġislattiva sabiex insolvu il-problema għall-aċċess għal kontijiet għal 30 miljun ċittadin eh, fl-Ewropa. Kif s-sama qabel, ħafna rekomandazzjoni tispiċċaw ma jkunux implementati. Liġiet mhux eh, vinkolanti wkoll mhumiex effettivi u fil-few wieħed il-grupp għal konsumaturi għadna li soflom mux ġusta sabiex inwaslu għal servizz universali. Mem lebda interess fos negozju illi eh, jiedu xaġa mux eh, implementaw xaħġa li ma se wassalom għal tħol finanzjarju. Ma ridux iktar inugolenza fej l-Istati membri u ċittadini b'ċertu Stati membri qed jiġu skluż soċjalment u finanzjarjament. Soft law mhijiex l-aqwa mod kif il-Kommissjoni Ewropea tiġġieled l-esklużjoni finanzjarja fl-Ewropa. Kif s-samma qabel? Noqqas ta' ċess kont bażiku jista' jagħmel ċert servizzi oħra inaċċessibbli. Ħafna minnhom dawn huma eh, mhumiex huma għolja wis jipprovdu jorbtu magħhom ċertu spejjeż żejda. Bekk iktar ċittadini tkunu marġinalizzati u fl-FSU ġejn jemnu l-Kummissjoni Ewropea għanda fl-2012 turi illi qed tifhem il-problema li qed tiffaċċaw miljun ta' ċittadini għandhom jagħmlu dan billi jirrivedu l-pozizjoni tagħhom u jagħmlu proposta leġislattiva għal dritt Ewropew għal kont bażiku taħlas, grazzi. Uh, thank you very much indeed, Mr. Grazzi ħafna Sur Bajew. L-aħħar kellim uh, mistieden Sir Stein. U għanna xi slajt għalik ukoll. Għanna dilek mil mikrofonu għalla xar minuti. Grazzi, Permettili li għalek eh, nirringrazzja kal-istedina għal-smiħtana ta'kom tal-lum fil-prezentazzjoni tijaj nisċi nisħaq fuq il-fat li regolamentazzjoni propja li kena fil-Ġermanja matun dawn l-axħar 15 sena tamel sensu taħdem fil-prattika u għalek eh, forsi l-Unjoni tkun tixtieq eh, tadotta uh, direzzjoni simili. Nixtieq nibda billi ngħidilkom dwar is-sistema fil-Ġermanja kont kurrenti għal kulħadd aħna ilna li jarafna li huwa importanti li kulħadd ikollu kont kurrenti u mbagħad saret rekomandazzjoni u li ġifiri kulħadd ikollu kont kurrenti rispettivament mill-isfond tiegħu finanzjarju soċjali għalek aħna zem naqasna d-demokrazija, naxxilna inkopru il-territorju u għacċertajna eh, li kolħat ikollu għacċessa servizzi bank, bażiċi hemm ħafna kontijiet bankari eh, fil-Ġermanja inkluż kontijiet għal barranin li jaħdmu l-Ġermanja u l-istudenti barranin li jatmu fil-Ġermanja. Possibli jekk ikun hemm xi ilment eh, timtela formola u ehm, din il-forma tista' tintbat lill ombudsman Hemm numru ta' raġunijiet illa la bank jista' jirrifjuta jew jala eh, kont kurrenti uh, Eh, jekk ikun hemm abbuż pereżempju, jekk eh, il-kont jintuża l-ħasil tal-flus, jew inkella jekk il-konsumaturi jew il-ħaddiema jiġu medda jekk tingħata informazzjoni falsa u jew inkella jekk il-persuna ma tħallax il-miżati li jinsabu fil-kontrat hemm ukoll ftejm dwar dan il-kriterji eh, mill-parti tal-partijiet interessati u jekk kont jiġi rifjutatu mallu umbat l-informazzjoni tinata l-individwi umbat l-informazzjoni provduta sabiex il-persuna jek tkun tixtieq tista' tressa il-ment. Xi 5% tal-ilmenti kollha għandhom xjaqsmu ma dawn il-kuntijiet tal-kunħat ġifiri dwar il-banek privat tirrifletti xi elf il-ment ħafna minn dawn l-ilmenti li aħna kellna kienu perċentwali vera baxxi umbat dwar il- L-ideja tal-Komissjoni tal-Parlament dawn qed jippruvaw jaraw li kull individwu jkun intellerat għall kont bażiku u kif smajna aħna fl isfond tal-fat li xi pajjiżi dan il-perċentwali u li jew hemm ħafna persuni li jinstabu minnajr kont bankarju ħaġa li naqblu ġifiri mal-Komissjoni mal-Parlament u l-Passiljat jipruvaw jihdu skant ċifri reċenti skont studju tal-Kommissjoni mm, Ewropea Disabilità tal-Studenti pal-Belġu kellhom kont kurrenti regolamentazzjoni Europja fil-Ġermanja mekkanizmu effettiv meta niġu sabiex nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' aċċess għal kont bankarju, kont tal-bank bażiku Mela xantam ikunu ir-rekwiziti għal kont tal-Bank Bażiku Regoli Ewropej dawna għandhom ikunu msejsa fuq soluzzjoni nazzjonali li jista' jeżistu. L-istess nistgħu ngħidu għal kriterji li jistgħu jintużaw għal rifjut jew elu ta' kont. Dawn jistgħu japplikaw għall-Unjoni Ewropea kollha kemm leġislaturi Ewropej għandhom ukoll jgħidu xandom ikunu rekwiziti minimi ġifiri dan ikun eh, kont kurrenti normali mela għandek tkun tista tiġbet il-flus, tuża l-ATMs u kont bażiku jrid ikun limitat għal pajjiż ta' residenza tal-persuna u l-barranin u l-istudenti li għandhom ukoll ikunu intitolati huma intitolati fil-Ġermanja dwar il-miżati u l-prezzijiet involuti, l-ħlasijiet involuti fil-Ġermanja għanna kont kurrenti normali u najdu li memx possibilta ta' overdraft għal dawn il-kontijiet. Għalek il-mizati huma l-istess eh, pal kontijiet bażiċi u għalek eh, aħna tal-opinjoni li ma nix għalfejn noħarġu bir-regoli partikolari. Grazzi. Well, I think that was a very clear presentation and thank you very much for that. Presentazzjoni kienet vera ċara, nixtieq nirringrazzjak ħafna għal dik il-prezentazzjoni qed nippjanaw li nalqu fis-sitta u nofs bum għalhekk eh, jekk eh, ħaniftaħ il- mikrofonu jisa tistaw saqsu l-mistoqsijiet, forsi tkun interessanti li nistidnu kol l-mistidni tagħna jikkommentaw fuq dak li semaw sissa u b'mod partikolari forsi nixtieq li sur Marija jwieġa palla proposta ta' sur Stein li eh, regolaturi propi self-regulators jistgħu jaħdmu b'mod tajjeb għalek min jixġi jikummenta fuq uh, dan il-round. Sur Maja jinsta fuq l-lista għalek sen naddiħ il mikrofono ovvjament il-rapporters, naħseb se jkollhom mistoqsijiet. Sur Schmidt, Sinira Hansli, Sur Benja. Sur Maja. Grazzi ħafna, grazie Sur President. Tlet punti għal-kem ovvjament hemm ħafna ħafna mistoqsijiet li nistgħu nsaqsu dal-momentu. u punt tqajjem issa dawn il-kontijiet għal min lil min se jindirizzaw. Ovvjament għandek ħafna ċittadini li mandomx kont imma hemm grupp li aħna tneppoġġaw permezz tawtiet pereżempju li studenti li jivvjaġġaw sabiex jistudjaw eh, minn ehm, l-allima, l-ħaddima li morru temporanjament jaħdmu fi pajjiż ieħor l-artiġanata, iġifiri, hemm ħafna nies li qed nappoġġaw għalhekk kemm il-kont wieħed ikun jista' jiftaħ f'pajjiżek fil-pajjiż li umbatet tmur taħdem fih U jekk inti tixtieq tagħmel trasferiment minn pajjiż għal ieħor ma tistax inti tala eh, kont sakemm jinfetaħ il-kont liħor, jiġifieri rridu naħsbu dwar dawn l-affarijiet imbagħad mar ir rista abbuż ta' frodi dan ir-riskju dejjem jeżisti għal kull tip ta' kont mhux mm, xi ħaġa karakteristika ta' xi kont partikolari fil-fema tiegħi forsi din mistoqsija teknika ġifiri dwar jekk inti tista' titħol f'overdraft reċentament jiena xtrajt programm tal-kompjuter ta' 24 euro meta tħallas bil-karta ta' kreditu ma dana ma jisma' xejn jekk tagħmel trasferiment mbagħad il-ħaġa tiswa 5 euro. Għalhekk eh, qed nitkellmu aħna jiena rrid nieħu deċiżjoni dwar jekk għandix nixxi dan il-programm jew le u din il-kwistjoni m'għandix taqsam mal-kont għalek mannix aħna jkonna xie suspett dwar il-kont partikolari, jekk qed nitkellmu dwar grupp żgħira ta' bnedmin li huma suspettużi dan ma tfissirx li kulħadd irid jiġi affettwat. Wara snin sħaħ ta' diskussjoni fuq il-kont bażiku minħabba l-ħtieġa eh, għalek jien għandi preferenza li jkollna xi tip ta' regolament jew direttiva ma aħna hawnhekk għandna rekomendazzjoni minn banda Niset jgħidu li regolamentazzjoni propja kienet xi ħaġa tajba f'xi pajjiżi għalhekk forsi se tista' taħdem fil-prattika jekk inti titlob li l-istati membri jagħmlu ftit pressjoni fuq is-settur bankarju ġifieri sabiex dawn jintroduċu self-regulation, regolamentazzjoni propja. Inti kemm tista' tiftaħ kontijiet eh, ħalli bekk ħadd ma jista' jgħid li inti diġà għandek kont wieħed ma' għalek għandek xiftaħ eh, kont eh, iħor Iva, hemm il-frodi, imma jekk din għandha tkun rekomandazzjoni, għandha tkun rekomandazzjoni dettaljata, evalwazzjoni ta' situazzjoni tlet snin wara, jekk l-affarijiet eh, jibqgħu status quo mela mbagħad forsi trid tevalwa l-anijiet tiegħek. Grazzi ħafna. Il-kellima li imess. Grazzi ħafna, grazzi President, tajt sur Vegnod, mela, nixtieq jiena nirringrazzja il-kallima kolla fid-dawl ta' da kollu li smajna nishtiq nirringrazzja l-esperti kolla li vera tefaw ħafna dawl fuq din il-kustjoni. Et nara li minħabba iċ-ċifri li aħna smajna dwarhom għal dak li għandu x'jaqsam mal-esklużjoni finanzjarja, ġifiri l-esklużjoni soċjali, aħna nixtiequ li naħdmu kontra din l-esklużjoni u li jkun hemm servizzi bankari minimi li kulħadd ikun intitolat għalihom bħala dritt fundamentali għalhekk nixtieq nirringrazzja eh, dak li tkellem dwar artiklu 14 u artiklu 114 għax issa fl-aħħar il- hemm aċċess għal servizzi bankari universali dan huwa bħal aċċess ta' servizzi pubbliku. Iva, kulħadd għandu jkun fuq l-istess livell. Għalhekk fid-dawl tal-dawn l-affarijiet nistgħu nitkellmu fuq regolamentazzjoni propja, palissa simpoġu ħafna pressjoni fuq il-banek aħna pala nis politiċi u muwet naslu imkien. Għalek għawnek qed nitkellmu dwar xi ħaġa l-iktar importanti milli kemm impoġġu pressjoni għax kif diġa smajna naħseb kollega eh, għal ek qed nitkellmu dwar dinjità umana u l-individwi kollha li eh, huwa uh, ċaħda mill-servizzi bankarji bażiċi dawn huma nies li qed jaftu wiċċhom ma' għatta ta' diffikultajiet qed jgħixu fil-faqar u bekk iħossuhom iktar marginalizzati mis-soċjetà minn u jħossu marġinalizzati minħabba l-fat li ma jistaw jiftu kont. Jina tkellimt ma għatta individwi li eh, um u um mafqar għallek dawn iżommu il-ħlasijiet li jirċirvu mis-servizzi l-soċjali fi eh, l-but tagħhom imma dejjem qed jibżaw li xi ħadd se jisraqhom eh, bil-lejl. Hemm assoċjazzjonijiet li jippruvaw jgħinuhom dawn il-persuni u jagħtuhom minn titolament servizz bankarju minimu bi miżati iktar baxxi. Ma nafx eh, għalfej bank normali ma jistax jagħti dan l-aċċess universali bi rati li huma raġonevoli kemm għall bank kif ukoll għall konsumatur U sfortunatament jiena mhux qed inserraħ fuq regolamentazzjoni propja u jew fuq ir-rida tajba tal-banek. Le, jiena naħseb li għandna nieħdu azzjoni fuq livell politiku noħarġu bir-regolament jew direttiva u naraw li jkun hemm armonizzazzjoni Ewropea xi ċifri bażikament se jkomplu jitilgħu se jkun hemm problemi oħra. Oħrajn, bħala konsekwenza, għattefna suxmet. Grazzi. Iva, aħna tal-limna li il germania pajis effiċjenti, ovvjament dan huwa minnu. Imma forsi mhux il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea huma effiċjenti daqs il-Ġermanja u għanna Federazzjoni Bankarja Ewropea kif eh, Sur xtajn semma, per eżempju, inti tamel parti mill-ferra ġermaniza. Inti tistis, kif tista tikkonvinċi l-kollegi tijak Ewropej li s-sistema ġermaniza għanda tapplika unek u kol jena ma naqbilx li il-banek kollha u maħżina, anzi. Għanna bżon li konna industrija b'saqkita u tajba eh, fl-Europa, imma forsi jekk eh, naddum bil-leġislazzjoni, jekk xejmu tiġi, forsi anka tre jista jaqbel jekk regolamentazzjoni propja ma taħdimx fil-prattika mela rridu aħna noħorġu b'xi ħaġa oħra, forsi anka ċer jista jaċċetta dawn l-affarijiet hawnhekk għax jiena naħseb li dina problema jekk niffukaw biss fuq il-problema ta' kont tal-bank għal dawk li m'għandhomx aċċess mhux l-oħrajn, mhux l-aspetti l-oħra forsi iva nistgħu nagħmlu dan taqbel ġifiri forsi nistgħu neddu bi leġislazzjoni mistoqsija li sur Stein. Mm, kif eh, se tinkludi l-kollegi tiegħek eh, mill-bqija tal-Ewropa? Grazzi. Mela nixtieq nissuġġerixxi jiena naħseb li t tlet esperti kollha għandna nagħtuhom opportunità jikkumentaw fuq il-preżentazzjonijiet ta' l-oħrajn u nixtieq ukoll indaħal is-sur Pelej fl-aħħar jekk jaqbel għax Jonathan Ford batni nota u għalli li sfortunatament ma setax jibqa' hawnhekk u Filip Pelej ma baqa' hawnhekk magħna u um, ma introduċejtux ma u bnidem eh, prinċipali fi DG Maktu huwa responsabbli għal dan id-dossier. Għalhekk se nistidnu eh, nistidnu sul perejsa biex jagħmel xi kummenti wara tlet esperti u sur Muller u kol jekk jixtieq jikkummenta iva jista' ma tantx ħafna ħin għad dispożizzjoni tagħna imma ħanatikom żewġ minuti jekk l-esperti l-oħra jixtiequ jagħmlu kummenti ieħor jistgħu jamluħ u mbagħad nerġa' ngħaddi l-mikrofonu l-rapporter sabiex jalqu s-sessjoni. Mela, Sur Murray? Nishtiq eh, nistilen Sur Mara jikkommenta. Grazzi ħafna President, ovvjament jiena minix espert fuq is-sitwazzjoni ma kontet nikkwota kemm minn nes numru sita tal-rapport eh, ta' valutazzjoni ta' impatt li eh, tal-Kummissjoni li mm, jiddeskrivi situazzjoni sitwazzjoni fil-Ġermanja u mbagħad għandna informazzjoni dwar il-konsultazzjoni li saret mill-ikbar Assoċjazzjoni Ġermaniża mill-1995 l-organizzazzjoni tal-Assoċjazzjoni Ġermaniża Bankarja eh, twaqfet u il-gvernijiet ta' spizjatu rapporti l parlament u l-ħar rapport ta' ġeċembru tal-2008 dan il-rapport għal li n-numru ta' persuni minar kont bank s xorta wahda din ċifra għadet fil-għada fil-luf ta' luf u għalek il-konsumaturi muxet jieġu mejjuna għet niskellem dwar il-VSIB ġifiri il-kommenti ta' dan il-gvern ġermani su kol suġerxa blaħar rapporti u li rekomendazzjoni mux vinkon garanti minn frok eh, dana irrit ikunem eh, kodiċi ta' kondotta obbligatorja eh, li ta' taħt il-liġi mm, ma nixxiex jiena ma naqbilx mal-gvern ġermanis hawnhekk. Grazzi. Okay. Thank you, thank you very much. Grazzi ħafna, grazzi Iva kon naf li stajt jiena nafda fik li iżomm fil-qosor surbaja. President, jiena naħseb li Iva nistaw nistudjaw di situazzjoni ta' kull pajis individuali u għanna ħafna nis affarijiet li nistaw najdu ma' situazzjoni l għada ċara ħafna. Palissa et nejxu f'dinja ta' regolamentazzjoni propja li teżisti fl-Unjoni Ewropeja. Hemm 30 miljun persuna imma li mandomx kont tal-bank minn kejja ehm, l-affarijiet li l-Federazzjoni Bankarja Ewropea ilha tajt l ħafna snin, jiġifieri l-regolamentazzjoni propja eh, bizzejiet, ma kieku kienet bizzejiet din il-problema ma kienx teżisti fl-Ewropa. Jekk inti Ħares lejn l-affarijiet fuq level Ewropew, il-konklużjoni ċara ħafna għax il-self-regulation, il-reglamentas propja ma taħdimx, imma l-appostu minnu kol, per eżempju, fil-Belġu, regolament li wassa li l-banek ikunu iktar innovativi, innovativi u għal ftisnin issa kellna sistema fejn ehm, dawk li tarbu kont eh, kellhom id-dritt li jkollhom kont issa hemm ħafna li mhux qed jużaw dan il-kont bażiku imma qed joffru qed jużaw servizzi oħrajn li l bankett joffri. Punti ieħor li nixtieq nagħmel hawnhekk dwar il-servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku għal ftit snin issa, jew insomma dawn l-aħħar 10 snin il-Kummissjoni Ewropea qalet eh, li eh, servizzi finanzjari huma servizzi ta' interess ġenerali u eh, il- bank eh, tal-posta tal-Renju Unit dana inata għajnula statali sabiex iġilet kontra l-esklużjoni soċjali. Dina xaġa fundamentali tal-Unjoni Ewropea l-aħħar ma mhux l-inqas mhux qed nitkellem fuq li għandna nifukaw fuq l-esklużjoni finanzjarja imma irridu ngħidu li kull ċittadin Ewropew għandu dritt dritt li eh, għal servizzi eh, bankarji bażiċi għalhekk dawn l-affarijiet jistgħu japplikaw mhux biss għal dawk li kienu esklużi imma għal dawk eh, ukoll li għandhom ħafna kontijiet jekk persuna teħx fi pajizi differenti u għanna nkopru ċittadini Kolla li għandhom dan l-intitolament. Grazzi ħafna Sur Stein. Grazzi ħafna, grazzi forsi nista inwiġeb l-Sur Schmidt eh, ta' bilħa. Eh. Mux biss li qed nesportaw il-modell Ġermaniż lill-Ewropa, le, kull pajjiż se jkollu isib e, xi mezz tiegħu jew l-Unjoni Ewropea għandha bżonn toħroġ biġi approċċ armonizzat. Għanna nimxu f'din id-direzzjoni f'pajjiżi fejn li taħdem. Dan il-pajjiż għandu jitħalla waħdu għax sistema sterna mandiġ tiġi imponuta jekk sistema diġa taħdem ma tajb f'xew pajjiż. Maċi kummenti fu dak li smajna minn Sur Mari ir-rapport imsemmi kien rapport għadim l-iktar rapport riċenti ħarreċ xarilu u il-gvern wassal għal riżultati oħrajn dan qed jikkonsidra xi tip ta' u qed jantiċipa xi tip ta' regolament bħala eh, xi ħaġa meħtieġa u nixtieq nżid hawnhekk li hemm possibilità li iktar minn 99% fil-mija forsi jixtiequ li nwesaw sistema mhux nintroduċu iktar regolamenti. M'hemm xi kwistjoni li mhux se jiġu koperti permezz tal-leġislazzjoni. Lan se jkun li f'dawk il-pajjiżi fejn hemm livell baxx ta' ftuħ tal-kontijiet emmek, per eżempju, għonek et nitkelmu dwar l-Svezja, l-Belġu, l-Olanda, Franza, e forsi jem possibilitajiet oħrajn li jistaw jiġu adottati grazzi. Did you have any, did you want to add any points, Mr. Muller, from your report? Sur Muller, xtaqt, zitċa ħata barra partijak. Xie punt li tqajjem diversi drabi hemm ħafna eh, fokata ħafna fuq l kwestjoni tal-esklużjoni soċjali, inkluż fil-preżentazzjoni tiegħi. Innaħseb il-kwestjoni li għandha x'taqsam mal-mobilità hija ta' natura differenti. Ħafna drabi huwa dokumentazzjoni u implementazzjoni ta' eh, regolamenti li hemm mhux għax huma esklużi finanzjarjament jew mhux kapaċi eh, hija kwestjoni ta' li wieħed ikun kapaċi juri minu Ma nafx jekk ir-rekomendazzjoni kif inhi ħatejnx eh, b'dak il-każ. Per eżempju fil-Svezja eh, sentejn residenza ma tajt xej fil-rekomendazzjoni jekk xar eh, sitxu santej ma tajt xej fuq dan. Allura ħafna affarijiet relatati kontra l-ħasil ta' flus u affarijiet oħra li għandhom bżonn ħarsu li ukoll jien naħseb li dak huwa punt li verament jagħmel sens. Aħna tħajdidna l-bieraħ dwar rapport mill-Kommissjoni dwar l-20 eh, eh, eh, l-20 aspetti li fuqhom niżet igergru. U dil-biċċa xogħol tal-kont hija waħda minnhom. Sur Pelej, Zewġ minuti qabel ma' Ehm, reġalura il-rapporter sana biex eh, for para segwitu għal prezentazzjoni ta' sul-fuq. Grazie ħafna, President. Mux ħana sala l-konklużjonijiet, mux ir-rwol tagħna llum aħna nirringrazzjaw l-Parlament u l-Kumitat konkretament għalli organizzat dan il smieħ aħna għadin. Eh, nistennaw bil-ħerqa l-Joint Initiative Report preparat minnkom u mill-Kumitat EMCO. L-riċerka tagħna ehm, jaqbel ehm, mal dak li sabu London Economics, ma nemx memx huwa diffiċli wieħed jikkritika lilu nnifsu. Naħseb li sinkronizzati aħna ma' xogħol tagħhom huma magħna. Kien hemm ħafna opinjonijiet eh, li eh, ovvjament memx xi verità u li l-Kommissjoni m'għandix xi battuta maġika. Aħna naraw x'kien x'segwitu kun kien hemm mill-pajjiżi id-data li supposti batu kollox wasal sa tmim dan ix-xahar u nispera li sadulju nkunu nistgħu nofru statistika dwar in-numru tan nies li m'għandhomx kontijiet Eh, un numru ta' kontijiet miftuħa wara rekomendazzjoni U dak iż-żmien nkunu nistgħu nirriflettu fuq kif ħanavanzaw forsi for xi ħaġa ta' forma leġislattiva kif qal Jonathan Full aħna eh, għandna moħħna miftuħ fuq da kif ċerta qalu ċerta eh, nies lan huwa l-infurzar imma d-dettalji rridu attenti. Jekk forsi mm, jekk aħna mmorru l-dik id-direzzjoni, forsi nista naraw kif nartikularaw nartikulaw azzjoni leġislattiva fil-livell tal-Unjoni Ewropea u eh, inizjattivi tal-industrija fil-livell nazzjonali. F'dan il-każ bħala minimu jkollna bżonn li jkun hemm leġislazzjoni nazzjonali li timplementa bħala eh, sinsla biex ngħidu hekk tal-inizjattiva tal-industrija nifisha maqdu Mini. Ed nistennew risposti mill-Istati membri wara s-segwitu għal rekomendazzjoni Nirringrazzjawkom għal ta' dan is-smieħ u nirringrazzjaw il-Kumitat u l-Kumitat ikon ukoll u nistennew bil ħelqa il rapport Grazzi ħafna għalli kontaw hekk magħna waf sinar kollu, kull ma baqanna 6 minuti miż-żewġ rapporters, Sur Klute Tefes, l-ewwel li għal l un bat l-aħħar kelma lis signora Gephardt. Grazzi ħafna. Zewġ affarijiet jew tlieta ta' malaj. Naħseb li kienet jidher ċar matul dan is-smir smieħ li hemm bżonn wieħed jieħu azzjoni f'livell tal-Ewropa. Naħseb dak biżejjed. Nħabba n-nies li huma affettwati, imma anki kif ukoll smajna minn Mr. Steiner tkellimna dwar da qabel mux kustjoni bis eh, narawa minn lat ta' Ġermanja ma minn lat tal-Ewropea. Hemm eh, suq waħdini Ewropew jekk irridu li da jkun integrat ta' tagħmel sens li wieħed jibbaża jibni fuq l-esperjenza Ġermanja. Ma għandha bżonn soluzzjoni eh, Ewropea, ma nistgħux noqgħod nibqgħu biss bil soluzzjoni internazzjonali. Mbagħad naraw kif nistgħu navanzaw bl-esperjenzi ta' pajjiżi differenti Ovvjament ma naħsibx li għanna eh, nilimitaw ruħna dak li sar kull pajis. Issa biex nagħlaq prinċipju etiku jew politiku li ma ndeqx nirrepeti hawnhekk huwa ma tagħmel l-ebda sens li marru għas soft law. Meta żżomm f'moħħok tip ta' nies li għandhom bżonn ta' tip ta' konti ċittadini li qed ibatu qed isofru u għalhekk li għandna bżonn huwa ħardu. Grazie ħafna, għaddu issa għal eh, rapporter li ħora eh, kienet kena taħdita verament interessanti, ħafna punti tqajmu u ċarajna ħafna affarijiet u naħseb li dan is-smieħ kien verament tajjeb. Punt wieħed biss nixtieq jiena nagħmel referenza Sur Stein. inti għamilt referenza meta bdejt fil-preżentazzjoni tiegħek li li li dawk li għamlu politika, l-bankiera u gruppi ta' protezzjoni tal-konsumaturi. Ma nafx jekk eh, fil-Bundestag kien hemm diskussjoni verament miftuħa mm, kieku ftehmu ma naħsibx li kienu jisibu għada sekk diffiċ li jaqblu. Il-Gvern federali għal-Ġermaniż għalet li ma tħoss jemżon għal-azzjoni din hija ħaġa li nħabba li kienet ħares għal l-Ġermanja u mhux dak li qed jiġri fl-Ewropa. Jien nista' nara da xinu l-approċ ma naħseb kulħadd jista' jaqbel kif qal sur Blute dak li qed nittrattaw hawnhekk fil-Parlament Ewropew huwa soluzzjoni Ewropea inħabba il-ħafna problema li hemm. Surila jiena ringrazzjak. naħseb li għandek l-elementi tajbin fil-dibattitu, mux biss għed nitkelmu dwar il-foqra, għed nitkelmu dwar ħafna nis ta' tip differenti, individwi li għed jiffaċċaw problemi, mux biss li dawk li mandom flus, mux biss dawk li mux solventi, imma naħseb dwar eh, studenti tal-Erasmus, per eżempju, li kunu kontenti li morru f'pajisi ieħorhom um, din l-Ewropa mbagħad b'daqqa waħda eh, ħasla. Eh, forsi l-Ewropa mhix dak li qed għandi f'moħħna jistgħu jgħidu. Dak għandna nżommu f'moħħna, naħsbu wkoll dwar in-negozji żgħar huma wkoll għandhom sitwazzjonijiet qegħdin f'sitwazzjoni differenti jekk ma jistgħux aġixxu malaj. Jistaw forsi jitilfu l-possibilità ta' kontratti ġifiri jem serje sħiħa ta', ta affarijiet u gruppi involuti. Għadar boħra grazzi li kullħat tal-punti kollha li għajimtu, il-suġġerimenti, il-problemi li u eh, riflettajtu fuqhom, l ixtib ta' xkiel li hemm għanna niprofaw niskapulaw u jena ħerqana li konna eżiet taħdidiet fuq din il-kwestjoni. Aħna ħan na debatu r-rapporti tagħna ħan nitħattu dwarhom fi żewġ kumitati il-pjan huwa li li kemm jista' jkun malaj dawna intemmu kemm da kollu biex il-plenarja f'Ġunju tieħu deċiżjoni ħalli l-Kummissjoni Ewropea meta huma jibdew ix-xogħol tagħhom f'Ġunju ukoll ikollhom il-pożizzjoni tal-Parlament Pala bażi għax-xogħol tagħhom. naħseb li tkun ħaġa tajba u hija ħaġa tajba li l nies fil-politika li aħna membri tal-Parlament Ewropew nipprovdu xi tip ta' linji gwida l-Kommissjoni dwar daw il-kwestjoni kif daw il-kwestjonijiet ta' ċittadini tagħna għandhom jiġu trattati. Aħna ir-reprezentanti ta' daw il-ċittadini U għal darbohra, grazzi ta' dan il-smiħ eccellenti. Nasib li kullħat u ċabċipa. Nishtiq nirringrazzjaw li l-kellima, jena nishtiq Nishtiq nirringrazzja żewġ rapporters. U specialment l-evening għapart għalli organizzat din is-sessjoni flimkien ma' Bianca Valesto u nringrazzja li l-parteċipanti kollha. Qabel ma nagħlqu l-laqa Nishtiq najdilkom li l-laqa jisadin ta' l-2, l-6 ta' frar, 3 u 6 u nofs, u għed bil-punti ewlenin l-enin huma u ma proposta dwar konċessjonijiet, fej konna prezentazzjoni u għanna diversi votazzjonijiet importanti. Nishtiq ringrazzja l dawk kollha li għadhom edi seguna fuq l-internet li nispera li sabu isbih ta' interess u li daw kolla li għadkom ma ġbartux il-newxi tal-imkom li tajt il-kom dwar il-għat li miss hemm kopji barra u nispera li tkun tistaw tiffermaw fuq fuq l-internet u s-siru ħabib tal imkow Nirringrazzjaw dejjem l-interpreti u nawguralkom li kolkom serata sabiħa. Grazzi.